punt numru 8 fuq l-agenda u l-Viċi Presidenza, il-Viċi Presidenta se tippreżenta abbozz ta' opinjoni fuq l-20 punt ta' tħassiba ċittadini Ewropej u mid-dinja tan-negozju tal-kummerċ fuq il-funzjonament tas-suq waħdieni. Ausschuss hatten wir zu einigen uh, Themenpunkten. Grazie. Mela, il-grupp dwar l-impiegi kellu għat ta' punti x'jagħmel dwar daw l-20 punt ta' tħassib dwar is-suq uniku l-20 preokkupazzjoni biex ngħidlek. Punti li jaqgħu taħt il-mandat tagħna għanna paġna waħda, allura qed nixtieq ovvjament li inti aktar laħam eh, din l-opinjoni biex insaħħaħa iżjed. Issa jina provajt nuża l-ewwel tliet punti biex niffaċċjaw il-problemi tas-sistemi tas-sigurtà soċjali qed insemmi l-punti jiena prinċ titli u fl-ewwel punt aħna qegħdin ngħidu illi daw is-sistemi ta' sikurtà soċjali hemm bżonn nivvalutawhom iktar mill-qrib naħseb smajna miċ-ċittadini u rċivejna ħafna it-tri u talbiet min-naħa taċ-ċittadini għax huma ġerament jgħidu li di sempliċement ma ma jaħdmux jekk ċittadini mur sfistat membru ieħor biex jaħdem ġerament ikollhom problemi dwar benefiċċji ta' nuqqas tampiegi benefiċċji u trasferiment ta' drittijiet tagħhom. Din hija ħaġa diffiċli ħafna allura, diffikultajiet kbar. U anka il-proċessi ta' amministrazzjoni minn pajjiż membru għal ieħor ivarjaw, allura dak li jkun irid imur ġew uffiċi differenti. Ġifieri mhix sorpriża li ħafna ċittadini ma semmawx fuq l-implementazzjoni dwar din il-ħolma dwar il-moviment ħieles tal-persuni matul l-Unjoni Ewropea. U din hija ħaġa li ilha għaddejja diversi snin Da għandek ħafna ċittadini illi se fil-10 snin li ġejjin, per eżempju, se jkunu għedin jiexu għawnek u fl-istati membri minn fej ġejjin u jekk ma jkunx hemm opportunità biex jaqbdu stat membru f'dak li għandu xaqsam ma' protezzjoni ta' sigurtà soċjali kif namlu bħal protezzjoni tal-konsumatur bħalissa, bħalissa hemm kull tip ta' għażliet qudiemna imma dan huwa punt fejn diskussjoni politika meħtieġa. ħafna drabi nisimaw diskussjoniet akademiċi dettaljati. F'dan il-perjodu għedin niprovaw ninkoraġixxu lin-nies biex jiċċaqalqu min-naħa l-oħra tal-Unjoni fġiħu koll l-impiegabilità, naħseb rridu natu l-nis l-opportunità biex ikollhom xibka ta' sigurtà f'dak li għandu x'jaqsam ma' sistema ta' sigurtà soċjali. Għandna bżonn ukoll nassiguraw ruħna il għal dawk in-nies li forsi jmorru jaħdmu darba fi stat membru ieħor dan ikollhom eh, rikors ferm iżjed faċli biex ikunu jistgħu jikkalkulaw il-żmien u l-ħin ta' xogħol li jaħdmu aħna wkoll qed nagħmlu proposta għallek imsejjaħ one stop shop il inti jekk tmur fi stat membru ieħor għax-xogħol. Ovvjament inti trid impjek trid torganizza impjieg dik hija l ħaġa li għandek tagħmel, imma trid torganizza affarijiet oħra bħal assigurazzjoni ta' saħħtek fejn għandek tmur biex tirreġistra l-karozza tiegħek, ir-residenza tiegħek, dawn l-affarijiet kollha jridu niffaċċjaw meta tiċċaqlaq minn stat membru għal ieħor. Allura ċittadin irid jidher ċar bħala il-klijent. Allura dan għandu jkollu l-opportunità ta' dalek imsejjaħ one-stop shop, post minn fejn inti tinqeda l-kollox F'punti 4 u 5 nitkellmu fuq il-kard il dwar l-assigurazzjoni tas saħtek u għanna bżon iktar informazzjoni biex iċ-ċittadini Ewropej eh, ikollhom l-informazzjoni aċċessibbli u ovvjament in-nies irid ikollhom l-ispejjeż ta' dwar saħħithom eh, rimburzati lura kemm jista' jkun malajr. Mbagħad punti 6 u 7 il-kwistjoni dwar il-kwalifikazzjoni u rikonoxximent ta' kwalifiki uffiċjali. Dal-aħħar kellna opinjoni dwar il-white paper fuq kwalifiki professjonali u għawnek l-ideja i li l-pozizjoni li aħna diġa dottajna jissib iktar appoġġ u promozzjoni per mesta di l-opinjoni. Irridu namlu dar rikonoxximent tal-kwalifiki, eh, proċedura aktar faċli u aktar tam li sir malajre u jkun hemm tolleranza zero f'dak li għandu x'jaqsam ma' regoli ta' diskriminazzjoni għal darbohra din hija xi ħaġa li għandna napplikawha għall-istati membri kollha u anka il-direttiva eh, dwar posting of workers edha il-fuq fl aġenda dan tana l-ura hemm punt fuqa u punt ċentrali ħafna fil-ġimat li ġejjin ħajtider hija l-kwistjoni ta' pensjonijiet u anka hawnhekk għal darbohra l-idea huwa li jekk jien mmur fi stat membru differenti Jiena rrid garanzija li fit-tmiem il-karriera tiegħi meta nirtira mhux se nsofri b'diżvantaġġi sempliċement għax inaċċallaqt minn stat membru jew ieħor. Din mhijiex aċċettabbli. Allura qed tkun hemm possibilitajiet ta' trasferimenti f'dan ir-rigward, opportunitajiet biex ngħidu lin-nies il huma żvantaġġati permezz ta' dan. Sinjuri, dik kienet taqsira ta' staddi l-opinjoni hemm punti kruċjali, ċentrali u nistenna bħerqa u bħeġġa l-emendi tagħkom. Dan huwa punt dwar il-moviment tħieles tal-persuni illi huwa importanti. Fit-teorija u fil-prattika hemm differenza bejnietom. Grazzi ħafna, mela, issa Aħna nafu x'inhu l limitazzjonijiet f'tip ta' opinjoni bħal din meta qed għandna kumittat rridu nkunu kreattivi il-mod kif jaħdmu l-membri parlamentari u permezz tan-numru ta' karattri li inti tista' tuża. Imma inti xorta irnexxielek tkopri il-ħames Eh, kampijiet prinċipali fejn il-kumintat tan għandu mandat biex jesprimi l-opinjoni tiegħu u jipro u jagħti suġġerimenti. Issa, fis Is-Sinjura Vastos eh, tixtieq titkellem imma qabel ix-Shadow Rapporters Unbat wara il-sinjura membru parlamentari semmejt bħala il-rapporter principali tal-komitat. Grazzi, sinjura ċer. Jina nemmen illi kienem sforz ġdi tajjeb ħafna minna tal-rapporter biex tirrifletti l-essenza ta' dan u aħna bħala komitat tal-impjegi inħossu li dan huwa importanti ħafna u l-opinjoni tagħna se tkun inkluża f'dak li x'isem mas-suq intern. Verament jekk irridu suq intern, irridu naħdmu fost l-Istati Membri kollha m'hemmx dubju li irridu ntejbu sitwazzjoni ħafna. Sfortunatament fi Spanja hemm ħafna żgħażagħ li jridu jmorru jaħdmu f'pajjiż f'Stati Membri oħra, jiena kelli l-menti minn nies li għaluli illi ċerti stati membri għamlu għaffer iktar diffiċli minn oħrajn dwar dan. Għallu hemm ħafna xogħol xisir u nassigurak mill-kooperazzjoni tagħna. Issa, biex nixtieq insemmi xi punti prinċipali dwar l-ewwel punt. Ovvjament rridu jkollna diskussjoni dwar il-kwistjoni ta' sigurta soċjali, dan huwa importanti ħafna bħal pensjonijiet, allura hawnhekk għandu jkun hawn ċertu titjib u di tista tapplika wkoll forsi tista tapplika traduzzjoni Spanjoli ma naħseb li għandna bżonn nagħmluha ftit iktar ċara. U niċċaraw xiridu nfissru. Umbat paragrafu 7 jitkellem dwar eh, kwalifiki komparabli u kifet jena l-ħaddiema u l-istudenti fi Spanja jistaw morru f'pajjiżi oħra bħal Ġermanja ġeneralment daw in-nies imorru l-Ġermanja u memx ħafna ostakli ma sfortunatament jekk iridu jmorru fi stati membri oħra da ma jkunx faċli ma jkun faċli xej għax daw joħolqu ostakli apposta u raġuni i l-ġenerament hemm kwistjonijiet meta niġu għal rikonoxximent ta' kwalifiki. Issa, hemm bad diskriminazzjoni, dan hija dan huwa punt vitali skont il-kelliema, forsi għanna nejdu eżatt xirridu nfissru bija din, irridu nitkellmu fuq politiki dwar l impiegi u għanna najdu ċar xandu jkun aċċettabli u xandu jieġi konsiderat bħala diskriminatorju. Jena naħseb, ettajt il-kellima din opinjoni tajba u wara kollox huwa possibil, mhux possibil li ndaħlu kollox paġna waħda u allura jina żgura illi l-emendi tagħna aktarx itejbu u jisaħħu dak li diġà jinsab fit-test. Grazzi ħafna. Ix-xedow rapporter li Grazzi ħafna l-Onorevoli Steinrück. Sinjora President, nirringrazzja l-rapporter il-working paper minna ta' l-Komissjoni li għabbażi ta' din l-opinjoni la ħafna ħafna sir fija dwar numru 20 titkellem dwar ċittadini u kumpaniji u Suqoni, kumma ma jiprezentaw jippreżentaw l-ebda soluzzjoni. Allura naħseb li eh, sta għalina l-koll li namnu dan u xedu rapporter mill-SND, mill-grupp SND, u li jena eh, eh, inħossun obbligati namlu dan, imma meta niġu għal proposti huwa tajjeb illi aħna eh, nirreferu għal posting of workers directive koll, imma meta nitkellmu fuq l-20 preokkupazzjoni ta' ċittadini dwar is-suq, waħdin irridu nkunu ċari xridu najdu. Aħna din nipproteġu, aħna din nipproteġu il-drittijiet kollha tal-ħaddiema. U għamnek dammu miex riflessi kollha rridu nitkellmu pereżempju fuq ix-xiri pubbliku, rridu nitkellmu fuq l-ostakli li jisibu ruħom fihom l-SMEs, mingħajr ma nħallu lok għad-drittijiet tal-ħaddiema biex jitnaqru. Lan ta' dawn l-emendi li sanatu huwa biex aħna insaħħu u biex nuru il dawn il-potenzjalitajiet. Issa dwar ix-xiri pubbliku. Jien naħseb dinja waħda mill loxin preokkupazzjoni. Imma mhijiex verament e, e, parti mill-mandat tal-Kumitat tagħna hekk ġi identifikat għal-menu, irrid nħares irrid nħarsu il-mandat u naraw xini differenza bejn il-kumitat tagħna u dak tal-inko forsi jkun possibbli għalina li ngħidu xi ħaġa dwar dan dil-kwistjoni partikolari l wara kollox fuq il-mistoqsija dwar xiri pubbliku u tenders inti tista' semmi ngħidu xaħġa ħaġa fuq id-diskussjoni li diġa' kellna fuq ir-rapport li kellna qabel dwar ix-xiri pubbliku u tenders. Kien hemm rapport fl-inko kena dibattitu dwar nix indaħlu klawsola soċjali f'tendes bħal dawn. Is-sinra Bastos hija ir-rapporter tal-Kumitat Lid Kjoġbok għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjora President. L-ewwel, grazzi li xedow għalla li faslet il-opinjoni kollegi oħra referew għal xuħut mir-restrizzjonijiet u limitazzjonijiet li hemm bħal ngħidu aħna id-dokumenti li jkunu aċċessibbli għal fuq l-istud fuq da' suġġett u hemm ħafna punti. Naħseb meta naraw kemm qasira din l-opinjoni ix-xedow għamlet biċċa xogħol kbira. Għandna 20 preokkupazzjoni tal ċittadini dwar il-funzjonament tas-suq waħdini. Li kolli ngħid huwa bħala rapporter Pala xedu għal-Kumitat Inko li l-istrateġija hawnhekk huwa mhuwiex illi l-insibu soluzzjonijiet partikolari għal kull waħda minn dal-preokkupazzjonijiet, imma li natu rakkomandazzjoni iktar ġenerali għall istituzzjonijiet Ewropej, speċjalment il-Kummissjoni, biex bekk nir, allura nirrakkomandaw fej għandhom jilleġizlaw. U aħna nagħmlu rekomandazzjonijiet li l-istati membri nfusom biex aħna nkunu nisom nistimulawhom u nixprunawom politikament biex anka biex huma jkollhom irrida politika li jirrizolvu daw il kwistjoni li joħorġu. Speċjalment daw joħolqu nuqqas ta' fiduċja fis-suq waħdini minnaħa taċ-ċittadini tagħna. Wieħed mill-punti issa illi għanna inkomuni dwar x'qed tagħmel kummissjoni u dan il-Kumitat Parlamentari juri li li hemm tliet preokkupazzjonijiet jew nuqqasijiet prinċipali fis-suq waħdin. L-ewwel, l-informazzjoni tkun tkun aċċessibbli, l-informazzjoni ġenerali. Iċ-ċittadini ma jafux x'inhu ma drittijiet bażiċi u ma jafux għand min jirrikorru. Allura ħafna drabi huma ma jifmux tajjeb xinu ma l-vantaġġi tas-suq wahdini? U x'jaqbdu jagħmlu biex jirċievu il-benefiċċji minn das-suq wahdini? Mela allura definitivament li għanna bżonnu kampanji ta' informazzjoni, ta' pubbliċità u, dar, u rapport juri da' tħassib enormi u l-ħtieġa biex natu iktar informazzjoni fuq affarijiet bħal ngħidu aħna sigurta soċjali għal dawk. In-nies li jridu jiċċaqalqu minn naħa l-oħra tal-Unjoni, minn stat membru għal ieħor, għandhom bżonn ikunu jafu xinu ma ħtiġijiet amministrativi jekk iridu pereżempju japplikaw biex jgħixu ġo stat membru ħriġ edukazzjoni x'għandhom bżonn il-kwalifiki tagħhom hemm mhux komparabbli. Dan huwa punt fejn aħna din noqsu ħafna. U t-tieni punt trasposizjoni e, ta' malajr, e, ta' kwalifiki, ecc. minn stat membru ieħor anka ta' drittijiet. Hemm backlog enormi Hemm ħafna ħafna każijiet fuq qudiem il-Kummissjoni minn fuq falliment ta' trasposizzjoni fi żmien tajjeb u da qed joħloq diffikultajiet kbar għaċ-ċittadini tagħna. Allura hija ħaġa sabiħa li ntuhom aktar drittijiet u kondizzjonijiet favorevoli biex jiċċaqalqu. imma mbagħad partikolarment għall smes biex kun jistgħu jiffunzjonaw aħjar Imma mbagħad xa fil-prattika naraw l-istati membri għandhom nuqqas kbir f'dak għandu x'aqsam ma' transpożizzjoni. It-tielet u l-aħħar punt hemm hemm void kbir fil-leġiżlazzjoni ħafna drabi ċittadini kollhom aspettativi jippretendu li l-Unjoni Ewropea tkun lesta li tmur iktar l-bot u s-sovranità tagħha u l-seta tagħha. U ġeneralment l-Unjoni Ewropea mhix kapaċi li tmur daqshekk lilien. Għalija din għattajt il-kellima hija importanti li jina nsemmi dan, nsemmu dan fir rakkomandazzjonijiet għal biex namlu l-politiki, rridu nenfasizzaw id-dritt illi l-istituzzjoniet Ewropej u ċittadini rridu jaħdmu fl-imkienu bejnietom biex aħna insibu soluzzjonijiet għal daw il-problemi. Iċ-ċittadini għandhom dritt dan minn għanna, għanna d-dover li aħna natulom da għaddej minn kriżi finanzjarja iktar u iktar mela irridu natuhom iktar opportunitajiet kemm jista' jkun biex daw jiċċaqalqu fġieħ l-impjiegi. L-opinjoni ta' dan il-komitat se tiġi adottata u tiġi assorbita fil-opinjoni tal-Kumitat Lid. Ma mhux dubju hawnhekk li dawn huma tħass il-preokkupazzjonijiet prinċipali tagħna bat għandek til-kwistjoni ta' l-ideja ta' one-stop shop, post minn fejn titinqeda l-kollox, mod effiċjenti kif inti tkun tista' issib soluzzjoni għal problemi amministrativi li jkollok minn post wieħed u għandna bżonn ukoll nenfasizzaw fuq il-preokkupazzjoni dwar il-possibilità ta' transpozizjoni tal pensjoni minn stat membru għal joħor, u tajjeb jekk iċ-ċittadini tagħna għandhom jieħdu eh, kull opportunità eh, minn il-mobilità minn stat membru għal ieħor huwa importanti li jkollhom aċċess sura ta' nies għal din għal din it trasposizzjoni tal-pensjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi tassew li rapporter. Il-rapporter mill-Kumitat Ewlieni, issa qabel ma ngħaddu l-kelma l-rapporter tagħna. Jien nixtieq inżid xi ħaġa ma' dak illi qalet l-Onorevoli Steiner. Jien naħseb wieħed ta' bilħa jista' jpoġġi f'dubju l-proposta inizjali tal-Kummissjoni kien hemm white paper mill-Sur Monti mbagħad il-Kummissarju Barnier fassal din il-proposta. U issa ħna għandna 20 proposti. Dawn il-proposti għandhom l anewlini tijaw pala sfidi pala l anewlini li l-in mill-frontieri tal-Unjoni Ewropea f'rigward tal-suq uniku. Imma jek nistaqsu li ċittadini tagħna x'inhu suq uniku dan mhux biss dwar dak li jiġri meta huma jaqsmu l-frontieri. Kulħadd jitkellem dwar il-benefiċċji tas-suq uniku. Imma dawn ma nsibuhomx dawn 20 proposta u għalhekk jekk ta' bil-ħaqsa nifukaw fuq dan. Aħna irridu ngħidu illi qed nifukaw fuq dak illi huwa relevanti għassu uniku meta wieħed ikun irid jistabilixxi ruħu fil-stat membru ieħor. Umbagħad Rridu nitkellmu dwar il-portabilità tal-pensjonijiet u naraw x'mistoqsijiet iċ-ċittadini u l-kumpaniji jistaqsu meta huma jkunu qed jaħsbu biex jaħdmu lil lin mill-frontieri u għalhekk xejn ma jwaqafna milli nitkellmu dwar l-affarijiet li l-Kummissjoni ma semmitonx fl-20 proposta jiena ser inkun qed inżid emenda. Emenda illi tirrifletti il-ħidma li aħna konna qegħdin nagħmlu f'dan il-kumitat jiġifieri sfidi marbuta mal-housing soċjali u mal-persuni li m'għandhomx dar m'għandhom saqaf fuq rashom. Tkellimna dwar dan dwar dan fiħdan dan il-kumitat għaliex huwa minnu l-isfidi marbuta mal-housing soċjali ma' sfidi kbar palissa u daw ma jinsabux dawn l-20 proposta u għalek dawn huma suġġetti, żew suġġetti oħra illi aħna irridu inżidu imma intom ma stajtux tagħmlu dan minħabba li kelkom ċertu limitu fil-kompitu tagħkom. Imma aħna nistgħu nagħmlu dan. Rapporter, hekk jogħġbok għal darbohra biex tikkonkludi din id-diskussjoni. Iva, grazzi tassew tal-kummenti ta'kom u il-kontributi ta'kom. L-Onorevoli Steinruck tkellme dwar punti importanti. Huwa ta' bilħaq diffiċli illi naraw li iva aħna għanna dawn il-listi, din il-lista ta' punti fil-dokument tal-Kummissjoni, iżda għanna eh, kwistjonijiet leġislativi, kwistjonijiet ta' implementazzjoni illi waqgħu lura. U ovvjament dawn il-bullet points u mis soddisfaċenti għalina, għalli għak u għatmir bħala komitat tal-impjigi illi nagħtu l-idea tagħna bħala kontribut anke jekk xifti tard kif intqal aħna irridu naraw li ma direzzjoni ser jieħu il-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward. U dawn il-punti li semmejna huma importanti. Negozji żgħar, iva, il-kwistjoni tal-kontratti hija parti minna. U għalhekk jiena lesta li dawn nikkonsidrom. Għalhekk kifet aħna irridu nikontribwixxu permezz tal-idea tagħna. Is-sikurtà soċjali hija problema. U dan mhux biss dwar ir-rikonoxximent, il il-portabilità. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-pensjonijiet u s-sistema tal-pensjonijiet. Xi drabi minħabba l-istruttura ta' sistema tal-pensjonijiet wieħed isipruħu fi zvantaċ meta jkun qed jimxi minn sistema għall-oħra. U dan mhux sew aħna rridu post ta' xogħol lan tax-xogħol wieħed komuni fl-Ewropa. Iva, tgħid il-President, aħna ser nagħtu l-kontribut tagħna meta nittrattaw ir-rapport ta' Sinjura Steinruck dwar l-innovazzjoni soċjali permezz tal-Juris. U għalhekk wasanna fit tmiem dan il-punt. Skont l-aġenda li għandna lum l-emendi irridu jiġu nfasla sa' 6 ta' marzu l-emendi dwar dan ir-rapport, punt numru 8, fis-6 ta' marzu f'nofsinhar se niddiskutuhom fis-26 27 ta' marzu u se nieħdu l-vot fit-23-24 ta' April. Il-Kumitat Imko ser ikun qed jivvota fit-19 ta' Ġunju dwar ir-rapport Bastos għalek nalqu dan il-punt, punt numru 8, u naddu għas sessjoni tal-votazzjoni. Punt numru 9. Il-rapport tal-Onorevoli Mohan. dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew dwar ir-rekwiżiti għas-saħħa u sigurtà fuq il posta tax-xogħol frabta mal-espożizzjoni ta' tal-ħaddiema għal riski li jiġu minn aġenti fiżiċi dawn is-soltu l-om nsejħu la direttiva tal-kampi elettromagnetiċi, imma dan mhux biss dwar il-kampi elettromagnetiċi, imma wkoll dwar il-leġislazzjoni illi għandalan illi testendi direttiva. Emenda numru t-nej Schroeter u l-oħrajn din hija simili għal numru t-lieta mill-Onorevoli Rapti. Nifutaw, rapporter huwa kontra, minnu favur fostkom. Minu kontra? Ma taddix. Għalek, emenda numru wieħed minn rapporter minu favur kontra astensjonijiet taddi. La abbozz rapport kollu kemmu minu favur kontra astensjonijiet Jaddi astensjoni waħda u wieħed kontra. L-abbozz leġislattiv ta' rezoluzzjoni minn favur kontra astensjonijiet. L-istess maġġoranza. Nifirħu li rapporter għal dasan. Kont għad prova naġġel wis għonek, il-President. Kif fu bażi ta' dan il-vot illi għadna kemm għadna. Issa ser naddu għal negozjati ta' kodeċiżjoni flimkien mal-Kunsill u minħabba illi dan huwa suġġett urġenti u minħabba il-kompitu illi aħna kellna nittamaw illi niksbu ftejim mal ewwel qari. Ir-regola 70 u għannes 21 jgħidu illi jiena rrid nivverifika magħkom rrit nivverifika ma'kom x'tim ta' negozjati ser ikonna x'amla għandu il-kompitu tagħna u min ser jinnegozja. U għalhekk jien nissuġġerixxi li bħala tim ikonna li rapporter li shadows u jien nkun qed immexxi dan it-tim. X'ħadd jopponi? Le. Tajja pwis dwar il-kompitu nissuġġerixxi li Nieħdu dan il-vot li għadna kemm ħadna sa bħala l-bażi tagħna u mbagħad l-ewwel laqgħa ta' trilogu mal-Kunsill u l-Kummissjoni ser issir fil-5 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija. Dwar il-kamra ta' din il-laqgħa ngħidulkom aktar tard. Tajjeb għalikom, tajjeb wis, fil-laqgħa li jmiss narġaw nirrapportaw hawnhekk dwar il-progress li nkunu għamilna. Punt numru 10. Il-rapport Cabernet dwar emenda ta' regolament dwar il-koordinazzjoni ta' sistema ta' sigurtà soċjali u l-proċedura l-implementazzjoni ta' regolament 883-2004, artiklu 1, emenda 14, minu favur, kontra astensjonijiet ta' D. Artiklu 1.1, artiklu 9, emenda 15, minu favur, kontra ta' 1.2 A ġdida menda 16 minn favur kontra astensjonijiet taddi. Artiklu 1.4 emenda 2 minn rapporter. Emenda orali hawnhekk. Għanna korrezzjoni lingwistika u xek. Jew le, tgħid il-President. Irdu nifutaw hawnhekk dwarha. Għanna korrezzjoni lingwistika jisa bħalli kieku kienet neħija. Emenda tnejn, kif emendata, għamlu favur. Kontra, astensjonijiet taddi. Artiklu 1, artiklu 3.4. Punt B, rapporter favur minu favur. Kontra, astensjonijiet taddi. Emenda erba' minu favur kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 19, rapporter favur kontra stensjonijiet taddi, 20 favur kontra stensjonijiet taddi. 21 rapporter 22 favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 23 u 24 minn favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 5 minn favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 6 minn favur kontra stensjonijiet taddi. 25 favur kontra astensjonijiet taddi. Menda 7 minu favur kontra astensjonijiet taddi. 26 favur kontra astensjonijiet taddi. 28 rapporter minu favur kontra astensjonijiet taddi. 30 minu favur kontra astensjonijiet taddi. Wieħed tletin għanna korrezzjoni lingwistika unek ukoll jekk mawx oġġezzjoni minnu favur e, kif emendata minnu kontra stensjonijiet tgħaddi. 32 minnu favur kontra stensjonijiet jittaddi. 33 favur kontra stensjonijiet tgħaddi. 8 favur kontra stensjonijiet jittaddi. 9 favur kontra stensjonijiet jittaddi. 34 Emenda u minn rojten, rapporter kontra, minnu favur, kontra, assenzjonijiet? l-34 ma taddix. Citation numru 4. Amenda 10 minnu favur, kontra, astensjonijiet. Minnu favurek joġobkom. Amenda 10. Kontra astensjonijiet taddi. Minnu favur kontra astensjonijiet dwar il-premessa 5. Taddi. Premessa 6, emenda 13, favur kontra astensjonijiet taddi. Issa ser nivutaw. Dwar la bosta rapport, vot elettroniku, xaħat mandux il-kard miegħu. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Tnejn u 40 favur ħat kontra. U għalhekk taddi, kanna stensjoni waħda. Issa ngħaddu għal riżoluzzjoni leġislattiva u la bozz tagħha vot elettroniku votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota Votazzjoni maluqa. u Tejt il-President, erbajn favur, xejn kontra, ħadd kontra. Nifirħu l-rapporter. stant. Ser nkunu qegħdin nivvotaw dwar dan fil-plenarja. Dan issa konformita f'konformità mad-deċiżjoni tal-Kunsill. Tixtieq tagħmel punt? Osservazzjoni, Sinjura President. Matur dan il-vot jina dunajt li 75% tal- n-nis eh, li għallew idejom, inti lanqas biss provajt tara il-vot, dan inti xandar fuq l-internet, għall-inqas għati l-impressjoni ta' demokrazija. 75% ta' drabi, inti lanqas biss ħarist lejna li konna etnollu idejna. Jiena drajtkom issa tagħmlu din l-osservazzjoni minnaħa tal-grupp tagħkom. E, ma nafx għaliex, imma ħsibt fija meta kont qed nivvota. Ħsibt din l-osservazzjoni u niftakar li l-grupp tiegħek qajjima kemm il-darba din l-osservazzjoni. Qed ngħidlek il-grupp tiegħek għaliex huma nies li jinsabu miegħek li kienu miegħek. Meta konna qegħdin nivvotaw, jiena kont naf illi ma kellix għalfejna Noqot nara minn qed jivvota xiex għaliex il-maġġoranza tal-iva kienet waħd kbira li kienet qed prova l-vot u għalhekk ma kellix għalfejn noqgħod inħares kull darba, grazzi. U inti kellek il-pożizzjoni koll il-possibilità li tivvota fl-aħħar vot permezz tal-vot elettroniku għalhekk jiena ma naċċettax l-osservazzjoni tiegħek. Għalhekk ngħaddu għal punt numru 11 dwar is-Sena Ewropea taċ-ċittadini. L-opinjoni tal-Viċi President Zuber, artiklu 2.1, emenda 73, rapporter favur, minu favur, kontra, se namlu verifika. Kulħat t-vota? Votazzjoni mal-waqa. 8 favur, 24 kontra. Astensjoni wahda. Għalek ma taddix, 74. Becker, minu favur, kontra. Astensjonijiet. Taddi. 75. Lambert, minu favur, kontra, astensjonijiet. Taddi. Artiklu 2, paragrafu 2. Indent 2, kompromess A, nu favur kontra stensjonijiet taddi. Artikolu 2, paragrafu 2. L-inċis il-ġdijt, 78, favur kontra stensjonijiet? Naħseb illi taddi, me jew namlu verifika. Le vote est clos. 24 pour, uh, 16 contre. Votazzjoni maluqa, 24 favur, 16 kontra, 3 astensjonijiet. U din taddim maġġoranza. Artikolu 2, paragrafu 2, inċis 3. Ħames gruppi, naħseb illi ser tiġi adottata mill favur kontra astensjonijiet taddi. Artikolu 2, paragrafu 2, l-inċis tlieta emenda tlettax minu favur kontra astensjonijiet tabbi. Artikolu tlieta paragrafu 1a ġdid 82 bula minu favur kontra astensjonijiet taddi. Artikolu 3 paragrafu 1 inċis 1 kompromess ċe ħames gruppi favur kontra astensjonijiet tabbi. Artiklu 3, paragrafu 1, inċis 2, eh, 86, favur kontra stensjonijiet ma taddix. 87, kons, minu favur kontra stensjonijiet, Taddi. Artiklu 3, paragrafu 1, inċis 3, emenda 14, minu favur kontra stensjonijiet. Ma taddix. 88, kinga gons, minu favur kontra stensjonijiet, taddi. Artikolu 3 paragrafu 1 inċis 3 A ġdid. Emenda 89 zuber minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Ma taddix. Artikolu 3 paragrafu 1 inċis 5 kompromess D. Ħames gruppi differenti minu favur kontra. Assenzjonijiet. Taddi. Artikolu 3 paragrafu 1 inċis 6 A ġdid 93 sipel minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Taddi. Ser namlu verifika dwar l-emenda 3 u design. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. 1 pour, 20 contre, 20 favur, oxrin kontra u għalek ma taddix. Kenna bżonna unek il-verifika. disajn bekem minu favur. Kontra. Assenzjonijiet. Taddi. 95 emenda bil-fom hawn xi oġġezzjoni le mela jew nifutaw dwar hemm favur kontra astensjonijiet. Taddi. 96 favur kontra astensjonijiet. Taddi. 97 favur kontra assenzjonijiet Taddi. 98 favur kontra astensjonijiet. Taddi. 99 favur kontra stensjonijiet taddi. 100 favur kontra stensjonijiet taddi. 101 favur kontra stensjonijiet taddi. 102 favur kontra stensjonijiet taddi. 103 favur kontra astensjonijiet taddi. 104 favur kontra astensjonijiet ser namlu verifika dwar il-103. Kulħat il-vota, fata s-sani mal-luqa. 21 favur, 21 kontra, għanna l-istess situazzjoni. Għanna PPE rappresentat il-lum Jasmajtek. Oddejt hawnhekk. 21 favur, 21 kontra. Ġifieri ma taddix. Qed inżid il-vot tiegħi u tiegħek u għalhekk għandna vot ras imbras hawnhekk, jekk ikun ras imbras ma jgħaddix. żewġ soċjalisti illi huma tfal imqarbin illi huma l-Onorevoli Bule u jena. Skużawni, tgħid il-President. Salva pa Salva pa. Kumenti bil-Mike Mitfi. Ma nistax naċċetta dan f'dawn is-sitwazzjonijiet 20 favur 19 kontra. L-emenda ta' Sinjura Lambert Taddi. Grazzi tal-li kontu jmin dal-ħodu għawnek. 104 tgħaddi, 105 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Premessa wieħed emenda 16 żewġ partijiet. L-emenda minar il-klim based on ethnicity. Na favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Minu favur il nżitu dawn il-klim, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Premessa, wieħed, zuber, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 17, Papadopoulou, minu favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 18 sipel favur kontra ascensjonijiet taddi. Satax sepel favur kontra ascensjonijiet taddi. Premessa 3. Kompromess E. Ħames gruppi minnu favur kontra ascensjonijiet taddi. Premessa erba' Emenda 22 kinga gons minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Premessa erba' a ġdida, emenda 23 Papadopolu, favur kontra astensjonijiet. Taddi. Premessa ħamsa emenda 24 beker minn favur kontra astensjonijiet. Verifika unek dwar 24. Kulħat Kulħadd vota Votazzjoni mal-waqa. 28 favur, 15 kontra. Għal daqstan taddi. 25 kompatibli minu favur kontra assenzjonijiet. Taddi. 26. Regner, favur kontra assenzjonijiet taddi. Emenda ta' Zuber, favur kontra assenzjonijiet taddi. 27. Papadopoulou, favur kontra assenzjonijiet taddi. Premessa seba' S'il n'y a pas d'opposition, je vous propose d'inverser le... Jek ħadd ma joġġezzjona, jiena ser nibdel l-ordni tal-lista hawnhekk. Għaliex jekk ikun hemm kompromess dwar it-test, dan għandna nivutaw dwar qabel l-emendi l-oħra. ċat oġezzjona, tajja pwis, id-deċidejna. Mela, kompromess F, ħames gruppi, minu favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Skużawni qed ngħid dan f'nofs il-vot imma jidirli illi ma nistgħux nivvutaw emenda qabel ma jkonna il-vot, qabel ma nieħdu l-vot ta' kompromess, sakemm mhux xi tneħħija. 36. 35, anzi tajt rapporter. Favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Premessa 8, l-istess situazzjoni dik ġiet irtirata 36 u għalhekk nivvutaw dwar kompromess ġe favur kontra sensjonijiet tgħaddi. Premessa disa kompromess i ħames gruppi favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Paragraphe. C'est un nouveau paragraphe. Ah ouais, donc c'est deux parties du paragraphe. Donc, euh, toujours sur le considérant neuf, un deuxième compromis. Promessa disa, tieni kompromess, kompromess akkada favur kontra stazzjonijiet għaddiet. Umbat wara premessa disa għanna seba u 40 zube dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Umbat għanna ammenda 48 zipel zewċ partijiet il-test eh, minnar dawk il-klim dawk favur kontra astensjonijiet eh, għaddit. Mbagħad il-bqija ta' test eh, dawk favur kontra astensjonijiet ma' ddiċ. Mbagħad premessa 10 emenda 49 kinga favur kontra astensjonijiet għaddit 50 għal blamber dawk favur kontra naħseb maddiċ umbat premessa 10 sar rapporter favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Premessa 11 eh, kompromess je minn ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Premessa 12 amenda 10 tar rapporter dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ u ħamsin, sur eh, Pri favur kontra stanzjoni ta' dit 54 eh, għam issa naddu għal 55 eh, wara iġifiri premessa 12 bulon favur kontra stanzjonijiet għaddit premessa 13 zewġ partijiet Kompromess ke dawk favur kontra sanzjonijiet għaddit eh, tini parti eh, tal-premessa 13 eh, daw kompromess L dawk favur kontra sanzjonijiet għaddit umbat wara premessa 13 emenda 10 ta' zuber favur kontra sanzjonijiet għaddit umbat 63 plam favur kontra astenzjonijiet għaddit 64 sur bolon favur kontra astenzjonijiet għaddit premessa 14 emenda 65 renje favur kontra stanzjonijiet għaddit premessa 15 minn da 66 ta' Sur Becker favur kontra astanzjonijiet għaddit premessa 17 minn da 67 ta' Sur Becker favur kontra astanzjonijiet għaddit premessa 18 minn da 68 ta' Sinjura Sipel zewċ partijiet vot maqsum l-ewwel parti da' favur kontra astanzjonijiet għaddit t-tini ta' test da' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Għalek, mux ta' namlu iktar eh, verifiki. Mela, premessa 18, menda 69 ta' sinjura sebel vak favur eh, kontra astenzjonijiet maddiċ. Umbat, eh, sebajn sebel favur kontra astenzjonijiet għaddit, wieħed Ferenza 19 menda 71 ta' Becker favur kontra astenzjonijiet għaddit premessa 22 emenda 72 beker favur kontra astenzjonijiet għaddit għallek issa se nivvutaw b'mod elettroniku fuq id-dokument kollu kemmu. Nishtu il-votazzjoni kullħat il-vota nistaw nalqu għalek il-votazzjoni. il votazzjoni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 Jiena kif diġa tilkom nixtieq nitkellem dwar punt 8 u 20. Aħna ivvutajna ma tantxina kontent bil-mod kif aħna biddilna l-ordni. Qabel jekk kien hemm emenda li vera tbiddel il-kompromess l-ewwel nivvutaw fuq il-kompromess pala rogola ġenerali inti ma tivvotax fuq l-emenda għal kompromess mill-banda l-oħra jekk l-emenda ma tkunx daqshekk importanti mela jiena naħseb li s-sekretarjat informana minn qabel tal-voti ħalli bekk l-affarijiet ma jiġux interpretati e kifet nivvotaw. Ir-regola tajt li jekk kompromess dan jimbidel permezz ta' emenda b'mod sostanzjali inti trid tivvota fuq l-emenda l-ewwel mhux wara li inti tkun ivvotajt fuq il-kompromess. Sur Circus, nixtieq nirringrazzjak. Sinjura Ċer jgħid is-Sur Circus, aħna dan il-kumitat is-soltu nagħmlu dak li inti stess spjegajt qabel meta jkun hemm emenda ta' kompromess, emenda li tlaqal l-opinjoni tal-gruppi proliċiċi speċjalment dawk li jirrappreżentaw il-maġġoranza mela il-vot isir wara il-kompromess ilna nagħmluh dan Forsi u ta' spiss tkun xi ħaġa tajba u jekk tkun konservattiv, mhux dejjem imma l-affarijiet li jimxu ħarir naħseb għandna nkomplu nagħmluha. Grazzi ħafna tajt il-President. Ir-raġuni il president ir raġuni il għala jkollna aħna emenda ta' kompromess sabiex ikonna l-akbar ammont ta' kollegi possibli jappoġġaw tess ħalli ikonna l-aħjar test possibbli u huwa għalhekk li nivvotaw fuq l-emenda ta' kompromess din l-prattika normali sur ori inti qed għajem din il-kwistjoni wara il-vot. Għalhekk qed nassumi li forsi dan il-punt mhux ta' xi importanza partikolari. Artiklu 100 regola 160 paragrafu 4 Hawnhekk din ir-regola tajt li il-ċer, il-President, jista' jressaq emendi ta' kompromess inċis numru 4 jekk emenda ta' kompromess tiġi mresqar l-emenda ta' kompromess tieħu priorità waqt il-votazzjoni dinna regola li għadni kif applikajt u dawn l-affarijiet jikonformaw mar regoli ta' proċedura sul qori Grazzi ħafna Sinjura Ċer, Iva ma nixtieqx jiena inbidl il-metodi li għanna naċċetta dawn il-metodi ma nixtieq naċċerta li dawn ir-regoli jkunu ċari. Aħna introduċejna traduzzjoni li b'mod ġenerali aħna nivvotaw fuq l-emendi ta' kompromess bħala priorità u jiena naqbel ma dik ir-regola. Imma f'dan il-kumitat partikolari qabel kellna li traduzzjoni li jekk emenda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 memx lok li nodu u dan il-dibattitu peress li fadal voti ħor jek tixti inti tqajem din il-kwestjoni terġa nistaw niddiskutuħ waqt il-laqa tal-koordinaturi naħseb tajjeb li dan il-punt jiġi mqajem għammek ma nixxi nissuġġerixxi li taqra regola 160 tar-regoli ta' proċedura ta' din l-awla u dina regola li il-kumitati rridu jħarsu għabbażi ta' regola oħra, ma nistax niftakar xinu dan il-numru, ma nistab xert li nistaw nsibuħ. Issa madu għal-punt numru 12 fuq l-agenda rikonoxximent u l-promozjoni tal-Unjoni Ewropea tal-ħidmit volontarji transkonfinali fl-Unjoni Ewropea ġifiri, mm, abbozza opinjoni ta' Sinjura Hawken. Paragrafu wieħed eh, għanna kompromess A um, awturi differenti ta' gruppi differenti. Nixtin nkun naf minu favur kontra stanzjonijiet għaddit. Umbat um, wara a emenda sitta nivotaw wara kompromess j. Paragraf, wara paragrafu wieħed kompromess B li huwa punt ġdid favur kontra stanzjonijiet għaddiet umbat wara paragrafu u wieħed hemm kompromess F. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet paragrafu 2 kompromess C. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet Paragrafu 2a ġdid eh, kompromess de favur eh, kontra sanzjonijiet eh, għaddit. Paragrafu de Uh, punt ġnit minn Sinjura Runzuli dan il-paragrafu taħt kompromess de jaqa umbat naddu għal 24 madam uh, Blikuve favur kontra sanzjonijiet għaddit umbat um, kompromess eh, eh, eh, favur kontra astenzjonijiet. Paragrafu 3, emenda ta' tneħħija, favur kontra astenzjonijiet, maddiċ għallek Nadu għall-emenda ta' kompromess E favur kontra sanzjonijiet. Għaddit, mbagħad wara paragrafu 3 emenda 32 Sinjura Ronzoli eh, bi emenda orali mill-rapporter għan xi kontraduzzjoni għal din l-emenda orali minna ma favur eh, astenzjon eh, favur kontra astenzjonijiet għaddit Umbat wara paragrafu 4, eh, wara dan il-paragrafu 36, il-Sinjor Ronzilli favur kontra sanzjonijiet għaddit, umbat eh, paragrafu 4a, 37 lamber favuf kontra assentunijiet għaddit, paragrafu 5. Għalek kompromess ġe favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 6 kompromess akka favur kontra astenzjonijiet għaddit. Umbat em, emenda 7 u 40 ronzoli favur kontra Mina favur? 47 eh, kontra astenzjoniet għaddit. u mbagħad wara paragrafu 6 em u 54 plam favur kontra sanzjonijiet għaddit u mbagħad 55 mm, ronzoli favur kontra sanzjonijiet għaddit. Skużawni, fi paragrafu 7 sejt najdilkom qed nitkellmu dwar kompromess I. Mela, minu favur kontra sanzjonijiet għaddit. Paragrafu 8 kompromess je favur kontra sanzjonijiet għaddit umbat wara 8 em emenda 60 ta' senjura Plan favur kontra sanzjonijiet għaddit umbat 61 senjura seja favur kontra e, se namlu verifika elettronika fuq l-emenda ta' senjura seja. Niftħu il-votazzjoni. Kulħadd ivvota vota Nistaw nalqu l-votazzjoni. 20 favur, 22 kontra, mela maddiċ. Le, il-kelima e, eh, e, eh, kontra t-korreġi ruħat mintix favur 22 kontra le maddiċ. Mela, l-limis ta' Sinjora Kinga 62 favur kontra astenzjonijiet għaddit 63 eh, senior Hawken favur kontra sanzjonijiet għaddit u issa 64 favur kontra astenzjonijiet maddiċ issa nadu għal 65 ta' Sir Helmer żewġ partijiet vot maqsum dak li favur l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet maddiċ u issa eh, mela eh, it-tieni parti taqa 66 u kol din l-emenda taqa ma namlu verifika elettronika fuq il-rapport kollu. Sur Karno. Dwar emenda 3 u 40. Iva, minħabba l-fat ma votajniex fuq 43 peress li votajna fuq kompromess akka qabe. Il-issa se jkollna il-vot aħari. Votazzjoni elettronika. Niftħu il-votazzjoni. Tu ma pi votare voti Kulħat vota nistaw nalqu il-votazzjoni. 37 favur, persuna kontra, astenzjoni. Wahda, proset, rapporter. Nous en avons euh, fini avec notre... Għalek, għalaqna il-sessjoni tal-votazzjoni. U għalek nistaw naddu issa għal-diskussjoni tagħna fuq il-Fond Ewropew ta' Ġustament tal-Globalizzazzjoni, rapport ta' Sinjura Hawking. Chers collègues, est-ce que je peux vous proposer de reprendre place Sinjuri, għalek nishtiq niproponi li eh, nerġaw nissuktaw bxolna. Għalek. Eh, punt numru 13, il-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni. 2014-2020 se jkollna smieħ eh, skambju ta' femmiet l-ewwel sena din l-mikrofonu s-Sinjura Haken ir-rapporter tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Ċer. Iva, aħna qed niddiskutu proposta ġdida fuq il-Fond Ewropew ta' Ġustament tal Globalizzazzjoni importanti li aħna ngħidu li f'dan il-kuntest attwali hemm kwestjoni hemm kwestjoni li tinkwetana ħafna il-deċizjoni tal-Kunsil tal-laħar tas sena l-oħra ġifiri li deroga fuq il-krizi ma titkompliex. Skont l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali dan il-Kumitat ma setax jifem din il-deċizjoni u il-Kumitat tal-Reġuni vera u koll jiddispjaċieħ bid-deċizjoni ta' fuxini l-opinjoni tal-Parlament. Naseb u għalek għalmed dubi u koll dwar il-futur tal ig ICGF u uh, tajjeb li uh, nittalmu mill-evaluazzjoni fit-tul tal-IGF u xed sejjajdu l-imsieħba waqt dan is-smieħ u is preċedenti f'xi kussjonjot li diġà tqajmu s'issa mhux se noqgħod nidħol ħafna dettal jiġifieri il-perjodu ta' żmien um, imma ma nix aħna ninsew li l-istati membri għandhom responsabilità hawnhekk jistgħu jibdew jimplementaw il-miżuri ġalla darba dawn jitlu fis-seħ, Ġifieri nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet. Ir-rata ta' kofinanzjament kienet problema f'xi pajjiżi l-livell massimu għal numru tal-ħaddiema imma ħafna stati membri li qed japplikaw mhux kollha eh, qed japplikaw xi miżuri u mbagħad l-inklużjoni tal-imsieħba soċjali u sinerġiji ma' fondi oħrajn pereżempju l-ISF, eċċetera. Dwar il-proposta innifissa din il-proposta tiffoka fuq eh, appoċ ta' darba u li tejn il dawk il-ħaddima li tilfu l-impjeg tagħhom fi setturi waqsma differenti u l-kundizzjonijiet huma lokalizzazzjoni lejn pajjiżi terzi tibdili strutturali kbar umbat eh, fejn meta persuna tinata essenzja meta din ikolla effett fuq l-ekonomija nazzjonali. Dawk li jenataw essenzja bħala riżultat ta' krizi mux mistennija, dina proposta ġdida. mbagħad ovvjament il-punt ta' diskussjoni sissa l-inklużjoni tal-bdiewa. U għal darboħra interessanti li taraw li il-Kumitat Ekonomiku Soċjali dawn tkellmu kontra l-inklużjoni tal-bdewa u l-Kumitat tal-Reġuni dana saħaq fuq il-bidla u skont il-Kumitat tar-Reġuni huma tjaraw żewġ EGF eh, separati l-opinjoni tagħhom. Mhux biss id-bdewa imma l-familji tagħhom ukoll jistgħu jiġu inklużi u ovvjament dawn huma inklużi għabbażi differenti minn ħaddiema oħrajn. Għall-ewwel darba dawn jinkludi dawk li jaħdmu fuq eh, kondizzjonijiet fissim eh, u dawk l-SMEs u l-intraprizi mikro ħani għafaw ħafna iktar li nista' ngħid imma jiena interessata li nisma' eh, l-opinjoni tal-kollegi kif ukoll il-mistoqsijiet il-kommenti tal-membri niftama li nkun nista' inwieġeb għal dawn l-aħħar parti tas-sessjoni. Grazzi ħafna. Peress li kien traffic jam fi Brussell, kellna bżon inbidlu daqxej il-program tana, għalek senna du il-mikrofonu l-tini espert, Sur Carlos Tortuero Martin, il-deputat direttur ta' Departiment tal-Ministeru eh, għax-xogħol u Immigrazzjoni fi Spanja. Inti għandek 10 minuti, President membri onorevoli sinjuri, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom għal din l-istedina sabiex jiġifieri niġu nitkellmu dwar l-esperjenzi tagħna fi Spanja għal dak li għandi xaqsam mal-implementazzjoni tal-EAGF. F'dawn l-aħħar ftit snin, ġifiri mill-2008 minn mindu il- fond ta' aġustament tal-globalizzazzjoni. Aħna vera benefikajna u użajna dan sabiex nappoġġaw 18 il-proġett. Dan ifisser iktar minn 10.000 ħaddiemi u ħaddiema illi jkunu jistaw jibdlu ħajjithom, jerġgħu ikollum taħriġ u jiksbu impjiegi ġodda u dan tajjeb inżommu f'moħħna meta nafu li fl-isfond għandna kriżi ekonomika u kriżi ta' nuqqas ta' impjiegi minn daw it-tmintax il-proġett ħamsa minnhom huma fuq il-bażi ta' miżuri ta' globalizzazzjoni tliet oħra fuq fil-kamp ta' kriżi ekonomika grazzi għall-emendi illi ġiet prezentata meta niġu għal kriterji ta' intervenzjon, interventi kien hemm proġett wieħed illi qiegħen kumpanija biktar minn elf ħaddiem jew ħaddiema xi proġetti waqgħu taħt 2.5 illi huwa tal-kriżi settorjali u proġett wieħed biss waqgħu taħt parti illi huwa dwar żoni zvantaġġati u fejn nuqqas tampigi reġjonali kien inqas minn 10%. Issa natu ħarsa lejn daw il-proġetti għabbażi ta' setturi. Erba kienu fil-industrija tal-bini tal-karozzi, oħrajn fit-tessuti, tnej kostruzzjoni, tnej bibien bil-flinjam, bil tnejn metalli bażiċi wieħed fuq iċ-ċeramika, ieħor fuq il fuq il-ġebla u l-irħamijiet, wieħed fuq il-kummerċ eh, ta' retail u għalmenu kien hemm proġett wieħed fl-industrija ta' prodotti eh, għas-saqajn bħal żraben. Kien hemm kważi 10,000 ruħ li kienu qegħdin jieħdu eh, għajnuna diretta jekk dit għandak jekk twaqqaħħa jekk taqsama b'irġiel u nisa għandek 67% irġiel u 32% għan 41 miljon euro u 4230 kienu il-persuni bejn wieħed u li kien qiegħda taħt il-medja qed nitkellem fuq 4680 euro. Issa, fuq il-bazzi tal-esperjenza li ġibarna nistgħu ngħidu li dal fontu huwa estremament importanti dan ifisser li l bas kollha qegħdin jaħdmu jitfit kemm fuq livell nazzjonali, fuq dak reġjonali u fuq dak lokali u ovvjament dan jinvolvi negozjanti u rappresentanti tal-ħaddiema. Din l-esperjenza li ġibarna turi li kulħadd trid jipparteċipa biex nippruvaw insolbu insolvu problemi eh, minħabba l impjiegi li qegħdin postijiet li qegħdin jisparixxu tal impjiegi f'setturi li għandhom xaqsmu ma l-attivitajiet ekonomiċi fi Spanja. Issa nħarsu lejn eh, xinu ma il-punti salje, il-punti ta' vantaġġ u dawk ta' zvantaġġ. Wieħed mill-vantaġġi huwa li hemm miżuri apposta li huma tailored għall-individwi innifushom għandek vantaġġ ieħor ta' adattibilità u flessibilità fl-implementazzjoni tagħhom. Issa, dan iżid l-impjegabilità għaliex itejjeb itejjeb il- il-ħiliet fil-individwu. Il-possibilità hija ta' 35% għal nis li jisibu li jfittxu jisibu impjeg u di l-impjegabilità tiżdiet u tidher li tiżdiet u għalhekk ikun iktar faċli biex Ħaddi ma jsibu xogħol f'setturi oħra grazzi għal dawn il-miżuri tailored fih dan l-IGF hemm sinerġiji li għaddejjin bejn il-parteċipanti u aħna nħossu illi fis illi qegħdin hemm parteċipazzjoni b'saħħitha Aħna jidu nkomplu b'din l-implementazzjoni fuq livell reġjonali, din hija waħda mir-rakkomandazzjoni tagħna. Jridu nkomplu nsegwu wkoll il-kapitlu dwar il-kriżi u estrament importanti li nassiguraw ruħna li l-kriżi, il-kapitlu dwar il-kriżi huwa wieħed minn dawk li jippermetti nies biex jitħallsu u kif tafu problema fil-kreditu bħalissa dik li ngħidu la credit crunch, allora l-kofinanzjament bejn l-2009-2011 huwa kien bejn wieħed ta' 65% u rridu nippruvaw inżommu din iċ-ċifra dan ta' 65% ir-reġjuni autonomi Spanjoli jiswa diffiċli ħafna mhux ħajkunu jistgħu jagħtu 50% u għalhekk li il-għajnuna komunitarja jistramament importanti meta niġu għall-implementazzjoni tal-IGF u minnaħa tagħna ikun tkun idea brillanti ħafna li nippruvaw nirrevedu l-att ta' ħaddiema li huma koperti minn min dan. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll ta' din u jiena lest jew lest li uh, eh, inwiġi bħal mistoqsijiet li jista' jkollkom grazzi. Nixtieq nagħti merħba li t-tielet espertana li rnexxielu jasal Issa ħanaf il-kelma l-ewwel kellim tagħna, imma ħanat il-kelma l-Sinjura eh, Nikol eh, Makkafiċjena li għal edha fil-Ministeru ta' Sigurta Soċjali u impjiegi fil-Litwanja. Jidispeċini jekk ma, ma sprimejċ kun jom oktajja. Għandek 10 minuti, Sinjura. Pone pirmininkė, parlamento nariai ir... Lodwa tajba il-kulazz, lodwa tajba senjura, membri parlamentari u vizitaturi. Fuq nota personali, jina kontenta għalija jimman ma problemi, problema minħabba li kif tesprimu jomi għax huwa diffiċli jiena kuntenta li qed hawnhekk għatini darba f'kumitat biex natikom l-esperjenzi tagħna fl-implementazzjoni li IGF fil-ġewwa il-Litwanja. Għan esperjenza biżejjed li aħna bdejna naħdmu b'dal proġetti sa mill-bidu. Biex namlu użu, namel użu tajjeb minn ħin li għandi għad dispożizzjoni tiegħi, inkellinkom fuq l-esperjenza tiegħi fil-Litwanja, u biex niproponi informazzjoni fuq il-regolament eh, bejn l-2014-2020. Mela, fil-Litwanja, istituzzjonijiet kbar li għandhom xaqs ma' DGF u ma' dawn. Għanna l-Ministeru li huwa l-Autorità ta' Ġestjoni il-Ministeru tas sigurtà Soċjali u Impjiegi, mbagħad aħna ningaġġaw il-Ministeru tal-Ekonomija li għandu x'jaqsam mal-kwistjonijiet dwar biex jiddeċidu jekk kumpanija jew settur sofrix konsegwenzi minn globalizzazzjoni. Allura deċiżjonijiet ma jsirux biss mill-Ministeru tagħna imma il kwissjoni tkun diskussa wkoll bil-Ministeru tal-Ekonomija u anke mill-Kunsill Tripartit u taħt il-Ministeru tas Sigurtà Soċjali u Impjigi. il sieba soċjali jkunu parteċipi fi diskussjonijiet meta niddiskutu il-possibilità eh, għall-użu tal-IGF funds. Nixdilkom l-attenzjoni li l-imsieħba soċjali ma jikontribux għall-applikazzjoni jew l-użu ta' dan l-appoġġ sempliċiment eh, jippreżentaw. Dan huwa importanti wkoll li nkunu nafuh. Issa, l-Litwanja implementat ħames proġetti irrit ninnota li għanna l-opportunità li nimplementaw wieħed mill-proġetti fost l-ewlenin għat ta' impjegati minn kumpanija ta' tessuti ġew imkeċċija u għana tlabna l-appoġġ mill-IGF. Kien hemm każ ieħor dwar eh, redundancies nis li nataw essenzja eh, u daw inataw għajnuna fisem IGF kien hemm tliet oħra li appoġġew applikazzjoni toħnek li nota il-ħames proġetti intemmew b'mod e, b'suċċess u ħallew riżultati. Għal-volja mhux fuq l-istess livell, mux fuq l-istess livell meta konna din niddiljaw nifacċaw it-tlet proġetti e, il-lafajt kienu aktar faċli minħabba li skont e, net il-Litwanja hija nazz tnej, il-Litwanja hija reġjun wieħed. U allura daġi prezentat f'parti mill pajjiż u l-aħjar riżultati sar rajnijom fl-implementazzjoni ta' proġetti li kellhom xaqsmu ma' nies li nataw essenzji minn kumpaniji individwali imma b'mod ġenerali aħna irnexxielna ninvolvu madwar 90% tal-partiċipanti involuti fil-proġetti u rnexxielna nużaw madwar 70% tal-fondi li kien kienu aċċessibbli. L-aħjar riżultat rajnieħ fl-implementazzjoni tal-ewwel proġett li jinvolvi dik il-kumpanija tat tessuti li semmejna qabel madwar 99% suċċess. L-użu ta' fondi fi proġetti settorjali ħarġet b-69%. Tul il-periodu ta' implementazzjoni aħna irnexxilna li konna 63% perċentwal ta' 63% f'dak li għandu xaqsam ma' livell ta' impjiegi jew temporani jew permanenti Kif moti fil-regolament, aħna użajna miżuri attivi fis-suq tal-impjegi li hemm provtu tal-jom fil-liġi tagħna. U l-gvern ukoll ipprepara miżuri żejda li aħna użejna għan-nies li nataw is-sensja xi minn dawn il-miżuri intużaw b'suċċess u ġew trasferiti fil-liġi tal-appoġġ tal-assistenza fl-impjiegi. Għanna xi eżempji zbiħ ħafna Per pereżempju fil pubblikazzjoni li ħarġet mill-Kummissjoni, għanna organizzajna diversi konferenzi biex nuru il-partiċipanti tal-proġetti u fej huma tkellmu fuq in-negozji tagħhom, l-involviment tagħhom. Imma l-esperjenza tagħna hija maqsuma fi tnej biex ngħidlek. Ovvjament għandek l-IGF li huwa font speċifikament immirat ibbażat fuq il-ħtiġijiet individwali ta' ħaddiema li jkunu inataw essenzja, speċjalment pjanijiet ta' impjegabilità biex nerġaw nimpiegaw in-nies nippreparawhom għal ċerti impjiegi. L-esperjenza pożittiva mill-proċess mill-proċess ta' applikazzjoni dan ħareġ b'65% in-numru ta' nies li ġew dikjarati bis-sensja il-livell minimu tnaqqas għal 12% kien 500 jiskużaru l-interpretu u da kienu kawza tal-kriżi ekonomika bażikament kien hemm każ wieħed biss e, minħab għal-raġuni ta' globalizzazzjoni da kien kas il-każi l-oħra kienu minħabba kriżi ekonomika li fetħu il-bibin biex irċievu appoġġ finanzjarju mill-IGF. <clears throat> Jos buvo atitinkamai pritaikytos, tačiau... Il-mizuri kolla li għal-jom applikajn, istajna applikaw għal-jom, imma għed mill-vantagġi tal-IGF huwa huwa il-flessibilità fit-trasferiment ta' flus minn budget line wieħed għal ieħor jekk jinbidlu l-kondizzjonijiet. Meta n-nies fil-grupp immirat fil-mira jinbidlu mbagħad ġara darba eh, ikunu fetħu negozju dil flessibilità li qernitna insomma. Imma xi wħud mill-iżvantaġġi mhux żvantaġġi insomma problemi li faċċjajna kienu il-proċedura ta', ta timing għall-approvazzjoni ta' applikazzjoni twila ila id-dum ħafna. Ovvjament aħna m'għandniex riċetta teorija dwar kif għandna insibu soluzzjoni għalija din, imma għall-istati membri jekk ma jkunx hemm fondi apposta għal proġett aħjar ma japplikawx. Illa xi nies ma jistawx jgħodu jistennew daw għandhom bżon l-appoċ minnu fih. Allura ħna ħafna drabi naħsbu li konna fondi mill-ISF forsi daw fil-fondi jistaw jintużaw aħjar minn flok ma noqogħdu nistennew u ndumu biex ikollna appoġġ minn ħata l-IGF. Ovvjament għan-nies ma tagħmilx differenza minn fejn jirċifu l-flus memx differenza kbira bejn l-IGF u l-ISF. F'dak li għandu xasam ma' applikazzjonijiet. Ikolli nejt li jkun iktar faċli u iktar sempliċi li nużaw l-ISF mill l-IGF. Ovvjament, il-kondizjonijiet tul il-krizi ekonomika meta pajis ikun jiet jagħmel il-cutbacks, allura rridu nużaw kemm jista' jkun sorsi għallajnuna Allura l-IGF għadu jiġi konsiderat bħala xi tip ta' appoġġ. Dawn huma l-opinjonijiet. U biex inqassar nixtieq niġdilkom għall-attenzjoni tagħkom illi il għad għandha riserva ta' studju fuq il-regolament il-ġdid għaliex l-estensjoni ta' regolament, anzi l-ambitu ta' regolament, u dita gruppi ġodda ta' nies għata għada fil diskussjoni Xuħut jgħidu li il-bdiewa huma inklużi bħala fil-mira tagħna, ma tanna nikkonsidrawhom fl-ambitu ġenerali, aħna rridu nsaqsu nafusna, huwa verament tajjeb dan kif, il-bdiewa kif huma differenti minn oħrajn. Maħniex qegħdin niddiskriminaw kontra oħrajn kontra nies li nataw essenzja per eżempju. Allura li xanna nikkonsidraw pala gruppi separ, grupp separat. <coughs> Ma nixtiex noqgħod nidħol ħafna f'dettalji fuq il-proposti li għandna. Imma jiena naħseb li l-50% tal-impjegabilità, tar-rata ta' impjegabilità, Miex proposta tajba ħafna. Aħna wkoll għandna mistoqsija dwar il-65% tar-rati ta' konfinanzjament. Illa għaliex il-Komissjoni trid tiddeċiedi jekk il-65 jekk hux 65% jew inqas, allura aħna ma nistgħux ngħidu mill-ewwel u ċar li aħna favur ta' tibdil kollu li qed isir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 illi huwa fil-Ministeru Federali tal-Impjiegi tal-Affarijiet Soċjali. Għandek il-kelma, Senjur. Einladung hierhin, ich äh, komme ja eigentlich. Grazzi tal-introduzzjoni. Jena kont inkarigat minn dan il-komitat għan 15 sena u naħdem fiħdan il-Ministru, il-Ministeru Federali għax-xogħol u l-affarijiet soċjali. Is-soltu rapporter ikollu 3 minuti u 4 minuti biex jitkellem u jiena sodisfat l ħafna ħin illum. Ser ngħidilkom x'esperjenza kellha il-Ġermanja u kol kota stari integrazzjoni li aħna ksibna permess tal-bosta proġetti fil-Ġermanja Din hija perspettiva ġenerali tal-proġetti li aħna nedejna, staw taraw BenQ Nokia, Karman, Heidelberg u Druk. Wir haben 6700 betroffene Arbeitnehmerinnen ab. Sissa kien hemm ħames applikazzjonijiet. U aħna żammejna 6700 ħaddiema u 3900 stajna nagħtuhom post ta' xogħol ġdid permezz tal-IGF U għalhekk din hija kwota tal-integrazzjoni ta' 58% fis-suq tax-xogħol. Kif tistgħu taraw eh, għandna riżultati differenti skont il-kumpanija u l-kwota tal-integrazzjoni hija bejn 38% sa 30% jiddependi mill-sitwazzjoni dak iż-żmien. Kif kienet l-ekonomija u mhux kull rikwalifika twassal għal post ta' xogħol b'mod awtomatiku fis-suq, speċjalment jekk l-ekonomija ma tkunx sejra tajjeb dak iż-żmien. Dan jiddependi wkoll fuq il-livell ta' edukazzjoni. L-esperjenza tagħna hija illi l-ħaddiema illi għandhom livell għoli ta' kwalifiki għandhom ħabta ikunu iktar lesti illi jiżviluppaw l-abiltajiet u l-kwalifiki tagħhom mod ulterjuri. U għalhekk hemm bosta miżuri u strumenti illi l-GF toffri. U aħna irridu nużaw l-odot kollha biex ta' bilħaq nimmiraw il-gruppi kollha ta' mira. Jina naħseb il l-GF produċiet riżultati eżemplari fil-Ġermanja b'mod ġenerali, ma kif nużaw aħna fil-Ġermanja. Fiftit kliem nixtieq ngħidilkom il l-GF huwa wieħed mill-odot ta' suq ta' xogħol fil-Ġermanja u fil-kuntest Ġermaniż din naraw illi hija komplementari. Għaliex qed ngħid hekk, għaliex rajna e, bosta rispons għal miżuri ta' e, li jittieħdu wara li tkeċċew il-ħaddiema, per eżempju, il-ħaddiema jkunu jistgħu jerġgħu jieħdu sem fil-proċessi tal-istaff bħala parti minn pjanta kumpens Dawn l-affarijiet irridu nitrattawhom qabel nużaw l-IGF u mbagħad bosta miżuri ta' trasferiment li aħna għandna. Għodu ta' trasferiment. Hemm il-pjan soċjali ta' trasferiment. U importanti illi aħna nintegraw u naqdu l-għodod differenti illi għanna, il-miżuri differenti jina għet li l-ġef huwa komplementari għalix jippermetti illi aħna intejbu il-laħmuħut mis-servizzi illi aħna natu niprovdu. Hemm fattur marbut mal-ħin ukoll fir-rigward ta' trasferiment ta' servizzi li aħna noffru. l ġief ippermetta li aħna ntejbu l-offerta tagħna ta' għodod differenti u nindirizzaw popolazzjonijiet differenti, gruppi differenti, hija taħlita biex ngħidula hekk u tippermettilna illi aħna nejnu l-nis per eżempju jaġaw jikkwalifikaw ruhom mill-ġdid u jibdlu s-settur li jaħdmu fih, li kienu jaħdmu fih. Kien hemm min qal li jiena rrid l lura l-iskola, rrid nitgħallem xi ħaġa ġdida, oħrajn qalu le. Jiena rrid nagħmel bidla ta' taħt fuq. U għalhekk hemm spettrum differenti pjuttost mifrux dwar x'jagħmlu il ħaddiema n-nies b'dawn eh, bħaġa bħal din biex jisibu triq ġdida fis-suq tax-xogħol. U għalhekk l-IGF għandu effett ta' appoġġ fis-suq tax-xogħol u l-persuni jigwadanjaw kwalifiki ġodda grazzi għalih u għalek li ġiev jista' jkun ta' siwi b'mod partikolari fost in-nies li għandhom livelli baxxi ta' kwalifiki u l-ħaddiema e, ta' età avvanzata u rajna li hemm nies li qed jaħdmu e, b'mod parzjali part-time minħabba dan. L-effett tal-proġett huwa differenti madwar l-Ewropa u jvarja il kotas kiku kienet 11% il-kwota kiku kienet 11% u għet jista' jgħid kif nistgħu nollu, kif nistgħu fil 11% huwa marbut mal-istrumenti. Imma din il-ħaġa hija ta' disappunt dak li huwa deċiżiv huwa illi naraw x'inhuma l-linji ta' politika tax-xogħol dawk nazzjonali u jekk inqabluhom il-linji ta' politika tal-Istati membri huma differenti ħafna fir-rigward tal-persuni li jsiru attivi fuq is-suq tax-xogħol ukoll kif huma involuti l-imsieħba soċjali fil-Ġermanja aħna progressivi ħafna hawnhekk l-integrazzjoni tal-imsieħba soċjali hija importanti u taffet l motta kif aħna nużaw l-IGF u għalhekk l-istati membri jekk ser jiżviluppaw aktar l-IGF e iridu jaħsbu dwar il-linji ta' politika nazzjonali tagħhom tax-xogħol u jaraw kif jistgħu jiżviluppawhom biex ikollhom iktar kooperazzjoni fost il-miżuri nazzjonali u l-IGF. E Għandi punt ta' kritika wieħed Mill-esperjenza tagħna rajna illi l-GFG infassal bħala strumenti li għandna nużaw fi żmien ta' kriżi. Hemm bżonn ta' disa sa' il xahar biex tinkiseb applikazzjoni permezz tal-proċedura kollha kemm hi. Dan huwa perjodu pjuttost twil u jekk qed nitkellmu dwar il-kriżi huwa twil iż U għalhekk li kieku ma kenniex imsieħba soċjali korporattivi daqshekk eh, li jikoperaw ma naħsibx li kien ikun fattibli dan fil-Ġermanja, għaliex iż-żmien huwa twil wis. Irridu naħsbu wkoll dwar kif nistgħu inqasru dan il periodu ta' żmien. so das Sahnehäubchen eigentlich. L-IGF għal-Ġermanja hija xi ħaġa li tikkumplementa l-linji ta' politika tagħna Imma jekk aħna naraw il-miżuri l-oħra li għanna fil-Ġermanja apparti li ġief, naraw illi hemm alternattivi oħra, hemm ħafna alternattivi. Jekk naddu għal proposti tal-Kommissjoni, naħseb illi hemm żbal filosofiku kbir. Għaliex il-fondi fil-DGF huma penjati għal madwar 10-15% imma jekk ikun dan l-istrument u naraw illi il-fondi mhux qed jiġu użati kollha mela allura jridu naħsbu b'mod strutturali fejn huma l-problemi għaliex mhux qed jiġu użati l-flejjes kollha. Aħna naħsbu illi il-Kummissjoni qed tieħu l-approċċ żbaljat dak li qed tipprova tagħmel huwa illi testendi l-iskop tal-persuni li jistgħu jibbenefikaw mill-IGF. Imma jekk jiena nagħti daqatajn lin negozjati u nara li ħamsa minn sitta fil-ħamsa minn sitta tal-flejje sejrin jiġu allokati għall-agrikoltura u probabbli illi dan il-kumitat mhux ser jitrattaħ iktar l-IGF u ser ikun il-kumitat tal-agrikoltura illi jitrattaħ. Jekk din id-deċiżjoni tiġi konfermata, mela allura naraw illi l-IGF issir xi ħaġa assurda ser ikun hemm mhux biss il-bdiewa imma ħaddiema indipendenti, ħaddiema freelance. U l-flejes illi jifdal jammontaw biss għal wieħed fuq sitta. U suppost dan fil-bidu kellu jkun strument illi jiġi użat fi żminijiet ta' kriżi biex jiġi appoġġat is-suq tax-xogħol ma jispiċċa biex ikun xi ħaġa laqas biss nar fuq kif kien qabel jiġi użat għal bdiewa għaliex ikollhom piżijiet żejda minħabba żminijiet imwera. Tajja pwis imma mbagħad irridu narfu illi dan din issir għodda tal-agrikoltura u mhux biex ittejjeb biex is is-suq tax-xogħol. U naħseb li dan iddajjef xi ftit il-karattru tal-IGF. Il-punt li jmiss dwar il-regolament huwa il mill-punt di vista tagħna il-kriżi eżatt mhix infissra, ma nafux xi tfisser il-kriżi hawnhekk. Din testendi l-iskop u d-dajjef li ġief għaliex m'hemmx tifsira tajba u tangibli u għalhekk matur il-konsultazzjoni tal-Kunsill il-Ġermanja qalet illi aħna ma rridux il-verżjoni ġdida tal-GF e kif qed tipproponi għall-Kummissjoni. Grazzi. Euh, euh, Grazzi tassew, għattinna punti illi huma ta' sewi, jien għandi mistoqsija, jiġifieri l-estensjoni tal-mekanizmu ta' kriżi. L-estensjoni tiegħu Il-rapporter tkellem dwar dan, il-Parlament Ewropew tkellem b'saħħtu favur u forsi nistgħu nindirizzaw dan il-punt. Issa intom tistgħu tistaqsu il-mistoqsijiet jekk tridu min jixtieq jistaqsi. Sinra Bauer, Sinra Blinkeviċute, Onorevoli Darden, Onorevoli Serkas, Onorevoli Beres, u il-rapporter. Ser nibdew bl-onorevoli Bauer. Ka prezentazzju kiexan Grazie tassew, Signora President. Il-presentations kienu tassew interessanti u nishtiq nirringrazzjakom. Għandi tlet mistoqsijiet żar l-kelliem madwar il-kofinanzjament. X'esperjenzi għandkom jew kelkom bil-kofinanzjament? X'istrumenti jew x'sorsi stajtu tużaw għal kofinanzjament? Umbat, it-tieni mistoqsija dwar l-agrikoltura. Ovvjament, aħna rridu noqogħdu attenti dwar kemm nallokaw flejjes għal bidja u għalhekk ma naħsibx li hija idea tajba illi dan il-font jiġi biex jappoġġa l-bdiwa. It-tielet mistoqsija fl-aħħar presentation. Aħna smajna illi il-Fond Soċjali u l-IGF hemm min jixtieq jarmonizzom dawn. Il-kelima jaħsbu li hija possibbli din l-armonizzazzjoni jekk hija possibbli fejn hija possibbli. L-Onorevoli Blinkeviċute mbat l-Onorevoli Darden. Grazzi, Signor President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil kellima kollha. kienet ċaġa ta' siwi li aħna nisimaw l-esperienzi minnaħa tal-istati membri fl-użu tal-fondi tal-IGF il-proposti tagħhom huma ta' siwi kbir meta niġu biex nindirizzaw il-ġejjeni Nixtieq ngħid illi l-IGF seta' juża 15% tal-fondi allokati u dan huwa sinjal serju ħafna. Jurina, illi jekk ċertu regoli għandhom jinbidlu u l-istati membri u kol użaw l-appoċ b'suċċess kbir f'ċertu oqsma speċifiċi Jiena hawnhekk għandi xi mistoqsijiet meta niddeċiedu illi l-IGF huwa meħtieġ ma taħsbux illi threshold ta' 500 ħaddiem mhuwiex parametru tajjeb l-iktar meta aħna nitkellmu dwar stati membri akbar irridu nsibu modi ta' kif nejnu lil persuni illi jkunu inataw essenzja. It-tieni net aħna naraw illi il-fond tal-IGF għandu bizzejet rizorsi sakemm eh, ma s settur tal-agrikoltura ma jħux l-akbar sem tiegħu. Aħna nistgħu nollu l-persentaġġ ta' 65% għal 67 għal 75%. xaħġek. ħaġek. Umbagħad hemm bżonn ta' rekwiżit ieħor mhux inqas ta' 50% mhux inqas minn 50% ta' persuni li jerġgħu jiġu impjegati f'perjodu ta' 12 il-xar. X'tip ta' impjeg, impjeg permanenti jew xi ħaġa oħra? Espert mill-Ġermanja qal illi fi żmien ta' sena ta' 12 xar jista' jkun hemm possibiltajiet ta' karriera differenti. Għaliex ma nużawx ma ninkludux it-taħriġ il-perjodu ta' taħriġ ta' kwalifika f'dan il-limitu ta' ħin Mistoqsija oħra dwar l-agrikoltura. Għandi ħafna kwistjonijiet marbuta ma' dan. Għaliex rridu ninkludu l-agrikoltura, jek niddeċidu li għanna ninkluduha. Ovvjament din titiżżomm ma l-istess regoli. Jekk ħafna ħaddiema f'dan is-settur partikolari jingħataw is-sensja, jistgħu jkunu eleġibbli għall-użu tal-fondi. Iżda, dan jista' lanqas biss jaqa' taħt il-kompetenzi tal-kumitat tagħna. Grazzi. L-Onorevoli Darden. Grazzi tassew, Sinjura President. Grazzi lill-esperti tal-presentations tagħhom. Jiena nixtieq ngħid illi na sodisfatt b'dak il smajt illum għaliex dan jisu jappoġġa l-opinjoni tagħna, il-fema tagħna dwar il-Fond ta' Ġustament Ewropew. Aħna dawn l-opinjonijiet għandna bżonnhom, għandna bżonn nisimgħu din l-evidenza. Dan ma permettix biex il-ħadima kollha jisibu posta xogħol ġdid, imma permetta illi ħafna minnhom jagħmlu dan. Għabbażi ta' dak l-ismajt jiena jidir li biċċar illi il-kriterji, il-kriterja ta' kriżi tibqa' waħda ta' siwi għaliex rajna illi fil-maġġoranza tal-każijiet il-kriżi tkun involuta hawnhekk. U importanti illi l-imsieħba soċjali nivolvuhom. Tkellimna dwar qabel, imma importanti dan il nsemmuh fir-regolament. U importanti wkoll li jkollna livell qoli ta' kofinanzjament. Is-sensazzjoni tiegħi hawnhekk hija illi n-nies qed jgħidu illi mhix idea tajba illi dan nestenduh għal bidja. Għanna bżon ta' kjarifika malaj mill-aktar fis possibbli hawnhekk f'din il-kamra. Dan jista' jkun punt marġinali, imma aħna rridu niċċaraw il-mandati tal-kumitati differenti, irridu niżguraw illi dan jibqa' jkun kompitu tagħna hawnhekk. Ma rridux illi nitilfu l-importanza fih dan il-kumitat tagħna. Irridu niżguraw illi l-każijiet jiġu trattati mod aktar maġġel. Ma jkunx hemm ħafna żmien li għaddi minn meta xi ħadd jitkeċċa tas sensja jew inkella u mbagħad l-Ewropa illi tagħti l-għajnuna tagħha. U għalek, xinu ma suġġerimenti ta'kom biex nillimitaw iż-żmien illi jgħaddi biex l-applikazzjoni tiġi aċċettata. L-aħħar mistoqsija tiegħi hija marbuta ma' dak li intqal mill-espert mill-Ġermanja. Jiena naqbel ma' dak li intqal, imma fl-aħħar kont sorpriż xi ftit, ikolli ngħid, għaliex huwa qal illi aħna ma rridux li GF fil-forma attwali tiegħu u flima għamla triduh li GF għaliex hekk mhux perfett eh, nistgħu nagħmlu xi titjib, nistgħu nirfinaw, imma li naqbdu u neliminaw naħseb li jkun żball, nixtieq nisma' l-pożizzjoni tiegħu. L-Onorevoli Serkas. Grazzi, Signora President. Jena u koll nishtiq nir-ringrazzja li tlet esperti illi ġew maħna għawnek illum għalix il-presentation stana taħħom ser jgħinuna fil-ħidma tagħna għal-ġimati li ġejjin. Għandi mistoqsija l-esperti minn Spanja u mill-Ġermanja, forsi għabbażi tal-mistoqsijiet tiegħi jistgħu jitkellmu dwar xi kwistjonijiet li naħseb huma importanti b'mod partikolari. Fil-Ġermanja, l-esperti qalu illi l-IGF huwa ta' siwi kbir u dan jorbot ma' linji ta' politika oħra, linji nazzjonali illi jinsabu hemmhekk frabta mar ristrutturar minħabba l-kriżi. L-espert għal illi din hija waħda mir-raġunijiet għaliex dan kien tassew effiċenti. Jien nixtieq inkun naf x'inhuma il-kundizzjonijiet u kif jorbtu mal-politika nazzjonali. l espert minn Spanja jiena nixtieq nirringrazzjah għal merħba tiegħu ġewwa Barcellona kien ċaġa interessanti li mmur hemmhekk u nara kif qed jaħdmu l-affarijiet minkejja il-kriżi il-perjodu xejn sabiħ. Jiena nixtieq li huwa jidħol f'aktar dettal fir-rigward tal-bidja. Jiena ma sibt lil ħadd il huwa favur dak li qed tgħid il-Kummissjoni, ġifri li ħamsa fuq sitta ta' l-IGF għandu jkun allokat għal bdiewa. Spanja tirċivi t-tieni l-aktar ammont, t-tieni l-akbar ammont ta' flus u tinsab mil-quta ħafna minn din il-krizi. Ovvjament, dan huwa mil-qut ukoll minħabba il-fatt illi l-dazzi ġew eliminati. Jien nixtieq inkun naf jekk dawn il-fondi jinataw lill-Ministeru tal-Agrikoltura x'jiġri fil-prattika, x'taħseb li ser jiġri fil-prattika. Naf illi hawnhekk inti eh, forsi nista' naqbdek fuq siq waħda, ma nixtieq inkun naf ser jiġri minn eh, min dawn il-fondi. Iva, apparti il-mistoqsija dwar l-estensjoni tal-mekkaniżmi Sur Huzeman, jiena nixtieq ngħidlek illi disa xhur huwa twil wisq x'taħseb li jkun perjodu xieraq ta' ħin u inti taqbel ma dan ukoll eh, żewġ esperti l-oħra jaqblu ma dan li għandna nqasru l-ħin għall-użu tal-istrumenti. Hemm il-kwestjoni u koll ta' domin fl-implementazzjoni hemm il-perjodu ta' osservazzjoni u mbagħad hemm il-domin għal l-iskadenza ta' mobilizzazzjoni jew mobilizzar. Sinjura Mackie Ġifeni għaltilna li l-ISF huwa instrument aħjar. Nixtieq kunna għalfej l-ISF aħjar. U li tlet esperti jiena nixtieq nagħmel tlett kummenti jew mistoqsijiet l-ewwel għal kollox integom taħsbu li jrid ikun hemm limitu fleta għal beneficju ta' dawn il-fondi, l-ispirtu ta' dawn il-fond jitnaħsbu dwar il-mobilta għal dawk li nataw essenzja. Għalli bekk jkunu jistaw dawn jġessjonaw aħjar il transizjoni lejn impjegi rajt kazijiet fejn kienem ħaddima kważi li waslu biex jirtiraw. u qed jiġu mitlu mm, qed eh, saqsuhom mistoqsijiet dwar is-saħħa tagħhom. Ovvjament dan mhux eh, kompatibbli mal-tfittxija għall-impjeg ġdid. Mbagħad Miż-żewġ kriterji li għandhom xaqsmu mal-mobilizzazzjoni ta' dan il-fond hemm eh, kumpanija akbar ukoll fil-Ġermanja għandek Nokia u ta' spiss aħna nieħdu l-impressjoni li f'dak il-każ il-kas ta' kumpanija speċifika il-font jista Issu jiġi pala elasta plus, specialment vizavi multinazzjonali kbira, ġifiri kumpanija kbira, ġifiri xin il-fema tijak fuq dan il-punt, għanna nimponu aħna kondizjonijiet fuq dawn? Jiena hawnhekk bażikament qed ngħid li jekk aħna qed inkopru kumpanija multinazzjonali jekk qed nitkellmu dwar din il-kumpanija mela leġe FIFA iva dan il-font irid japplika. Imma forsi l-Unjoni tistenna li dawn il-kumpaniji multinazzjonali ħalsu għal miżuri ta' appoġġ u inti tappoġġa proposta bħal din it-tielet punt li nixtieq nagħmel hawnhekk. Nixtieq nsaqsik dwar il-lezzjonijiet li jistgħu jinġibdu minn mod kif liġi F ġi meċi specialment meta nqablu dan ma li jessef fil-fema tijaj li jessef kien iktar iffukat imma l dejja kienet l-istess li igf dawn l-affarijiet saħħu għal-IGF u jekk le jekk l-affarijiet ma jkunux immerati nistgħu niġbru lezzjonijiet u nistgħu niġbru lezzjonijiet mill-ISF u inti taħseb li irrid ikun hemm xaġa li janna namlu permezz tal-revizjoni tal-leġislazzjoni sabiex nipruvaw aħna namalgamaw b'mod aħjar il-programmi li għanna pala poċċa l ħaddim l-possibilta li nimmobilizzaw il-microself jew finanzjament. Peress li diġa dawna diġa jeżistu fil-programmi Ewropej, nistgħu nużawhom b'mod aħjar dawn għal proġetti pal per eżempju it-twaqif ta' kumpaniji ġodda, ir-rapporter. Grazzi ħafna sinjura ċer, nixtieq nirringrazzja tlet esperti, iva jiena sebt l-informazzjoni tiegħek ta' konferm interessanti u nagħmlu għandi numru ta' mistoqsijiet. Lille kollega tagħna minn Spanju, Carlos, Interessanti li rajna li fi Spanja ħames mill-interventi kienu minħabba l-globalizzazzjoni imma eh, ma ħafna minnhom kienu minħabba l-krisi fil-Litwana per eżempju kienu qed nitkellmu dwar 41 u għalhekk dawn l-applikazzjonijiet ħafna um, millhom kellhom uh, eh, x'jaqsmu mal-kriżi mhux il-globalizzazzjoni, forsi il-Ġermanja wkoll uh, kollega mill-Ġermanja mill-istess punt. Inti qed li tixtieq tkompli bil-kapitlu dwar il-kriżi, inti tkellimt dwar kofinanzjament 65% imma dana se jkun disponibbli taħt il-proposta l-ġdida jekk stat membru għandu reġjun eligibbli taħt il-konverġenza nasib dan huwa l-każ fi Spanja. Mbagħad inti tkellimt dwar reviżjoni tan-numru ta' ħaddiema li huma koperti riski. U għalhekk f'dan il-kuntest ma nafxek forsi mm, titħoss li artiklu 4-2 flessibli bizzejiet fejn hemm miktub li fis-swieq ta' xogħol iżżar taħt ċirkustanzi eċċezzjonali eċċetera fejn il-500 ġifieri fi kliem ieħor jista' jkun hemm deroga mill-500 ħaddiema fejn eh, dawk li nataw essenzja għandhom impatt serju fuq l-impjeg fil-ekonomija lokali. Inti taħseb li dan il-paragrafu huwa fl flessibli biżejt u tixtieq li jkun hemm iktar flessibilità żewġ mistoqsijiet oħra. Inti bdejt l-interventi eżatt kif li ġi applikat u e, inti kont qed tistenna e, sakemm dana daħal u kemm il-fondi intużaw, x'kienu l-kwistjonijiet prinċipali li influenzaw ir-riżultati differenti tal-programmi? Mistoqsija oħra, nixtieq ukoll inkun naf jekk inti bdejt bl-inizjattivi immedjatament għax inti qed li l-fondi tal-ISF setgħu intużaw b'mod aħjar, jiġifieri inti u zaħi ġabra ta' fondi sabiex tejn lil dawn il-ħaddima u għet nassumi li rata ta' kofinanzjament tijak għal-fond soċjali forsi tista tajdilna xini imma nassumi li għektar ġeneruza u dan huwa importanti u din għamle differenza u inti tkellimt ukoll dwar it-twessiħ tal-ambitu u inti għet li hemm dibattitu u jekk l-bdew għandhom jiġu inklużi u għandhom mistoqsija għalikom. Umbat il-kollega tagħna mill-Ġermanja jina ferm kuntenta li qed nisma li dana wasal għal riżultati ver vera li taw xempju fil ġermania jena ferm kontenta li għal-kem smajni dan li inti jettajda u jena u kolet eh, naraw xnissaw namlu inti jett li l-Kummissjoni tiħu l-approċ il-ħażin billi jett wessa l-ambitu għal-bdiba tagħha ġifieri nixin saqsit li tal-li jintkom inti tħassu li l-bdew għandhom jiġu inklużi, tini mistoqsija jekk huma inklużi dawn irid ikun fuq l-istess bażi bħal ħaddiema kollha jew fuq bażi differenti. U jekk qed nitkellmu dwar bażi differenti, sta l-Kummissjoni tiddeċidi fuq dawn il-kriterji u li tuża l-atti delegati mbagħad l-aħħar mistoqsija naħseb li inti diġà kommentajt fuq il-ammont ma forsi tista' terġa' tikkummenta mbagħad l-aħħar punt kollega tagħna mill-Ġermanja tkellem dwar il-krizi u li fil-regolament il-ġdid dan eh, ma kienx ċar biżejjed u nixtru kunnaf naf kif e, inti tħoss kif nistgħu aħna niċċaraw l-affarijiet. Inti tkellimt mal-Kummissjoni artiklu 2 bet e, dana jitkellem dwar il-ħaddiema li jingħataw is-sensja minħabba e, xi problemi kbar fil-ekonomija lokali, reġjonali u nazzjonali u li jridu huma juru li hemm rabta bejn il-kriżi u dawk li jingħataw sensja jista' jkun hemm ħafna affarijiet oħra imma li jistgħu jaffetwaw l-impjeg, per eżempju, xi sħab bl-irmiet, għalhekk eh, forsi għandna bżonn niċċaraw l-affarijiet ħafna iktar u nixtin kun naf minn għandek xtaħseb u minn għandkom xtaħsbu u eh, xini l-opinjoni. Naħseb li l-esperti kollha ħada notu tal-mistoqsijiet u ninsab ċerta li se tkunu tistgħu twiġbu għam dawn fi ħames minuti. Nixtieq nissuġġerixxi li nużaw l-istess ordni kif għamilna qabel. Għallek, Sinjora Makavieċeni. Għadxu l-bej. Grazie ħafna nixtieq nirringrazzjakom għal dawn il-mistoqsijiet se nipprova jiena nifoka fuq il-mistoqsijiet il-prinċipali wis probabbli mhux se nkun nista' nwieġeb għall mistoqsijiet kollha. kofenzjament ta' 65% ħafna ħjar minn 55%, 85% fil-kas tal-Fond Soċjali ħafna ħjar minn 65% tal-IGF il-membru tal-Parlament. Uh, mod tajjeb għalet li issa l-Litwanja qed tirċivi l-finanzjament mill-ESF taħt il-kofinanzjament ta' 85%. Jiġifieri qed nitkellmu dwar ħaġa pożittiva, ħaġa tajba. Il-Litwanja użat il-miżuri ta' intervent immedjatament waqt il-fażi ta' applikazzjoni peress li aħna ħassejna nafu aħna użajna il-finanzjament mill-fond tampik, fond li ġej mill-budget nazzjonali mingħajr dawn il-fondi ma stajniex aħna innidu il-proġetti. Għalhekk aħna provajna nġabru xi niġbru xi sorsi differenti mill fond strutturali u l fond impjek x'nistgħu nagħmlu sabiex intejbu s-sitwazzjoni u l-limitu ta' ħin kif nistgħu aħna nqasruh. Iva, dawn l-affarijiet jieħdu żmien anka fil-Litwanja meta ġejna biex nevalwaw il-proġetti ħadna żmien tliet xhur perjodu perfett iva naf li diffiċli li wieħed jiksbu dan il-perjodu jekk id-deċiżjoni kienet fidejja meta nevalwaw il- um, Is-setturi ma nistawx aħna nevalwaw dawk l-entreprizi li mhumiex fis-settur. Imma jekk insibu fondi addizzjonali nistgħu ninkludu entreprizi li mhux qed jaħdmu fis-settur ħalli bekk ikun hemm iktar integrazzjoni. Il-kollega tiegħi mill-Ġermanja qal li Natton ċet nifuka aħna fuq is-soluzzjonijiet u mux ehm, qed nippruvaw aħna nkunu speċifiċi bizzejiet. Dwar kapitlu 4 fuq il-limitu ta' 500 ir-regolament attwali u dak tal-futur qed ehm, u għandhom din il-possibilità li applikazzjoni tiġi mresqa bin numru anqas ta' ħaddiema imma dwar dawk li jena ta' essenza. Ħamas mija l Litwania, per eżempju, dan huwa inkluż fir-regolament, rridu aħna nżommu mal-parametru ta' 500 u dan huwa limitu li huwa limitu oli wis għal Litwanja peress li għanna xi 1.2% tal-intraprizi li jimpjegaw 500 ħaddiema. Jiġifieri dan vera ħaġa problematika l pajjiżna dwar l-agrikoltura u probabbli mhux se ngħid xejn ġdid hawnhekk jiena diġà tkellimt dwar dan is-suġġett fl-introduzzjoni li jiena għamilt. Irrespettivament ehm, minn għalfej il-bdewa jitilfu xolom, per eżempju, krizi, kriżi mhux anteċipata. Skont il-proċedura dawn eh, se jiġu trattati bħala li jingħataw is-sensa se ikollhom garanziji ta' impjiegu se jirċievu l-benefiċċji ta' sigurtà soċjali kollha. Dawn jaqgħu fil-liġi għalhekk il-Litwanja ma taħsibx xi ħaġa vijabbli li ikollna kategorija separata għall bdiewa li jena taw essenzja nittama li jirna xili jem wieġe pal maġġoranza tal-mistoqsijiet skużani jekk nsejt ħaġa barra tisso forsi fakruni jew tajdu li jekk insejt ħaġa. Grazzi ħafna. Sur Tortuero. Grazzi ħafna. se nipprova nwieġeb għal maġġoranza tal-mistoqsijiet, sewni ħafna mistoqsijiet lili. L-ewwel net. Referenza l finanzjament fi Spanja, il sorsi ta' finanzjament dawna jiġu mill sistema ta' finanzjament tal komunitajiet autonomi. Għalek, emma reġġament bejn l-Aġenzija jew Autorità ta' Ġestjoni, jiġifieri Korp Ewropew ta' ġestjoni korp li jmexxi dawn il-fondi u dawk li jihdu ħsieb il-politika ta' impjieg f'dawn il-komunità tajiet autonomi u f'xi każijiet ukoll il- mexxejja ekonomiċi ġifiri dawk li huma responsabbli għal politika ekonomika għalhekk qed nitkellmu dwar sors reġjonali ta' finanzjament dan ma jiġix mill-budget tal-istat fi Spanja dwar il-punti li kienu u kellhom dera iktar ġenerali. L-ISF u l-IGF dawn kif nistgħu aħna niġbruhom flimkien. Dawn huma komplementari. Il-fond soċjali dan il-fond għandu x'jaqsam mal-politika strutturali u dana jaffetwa bej wieħed u ieħor kulħadd fl-Unjoni Ewropea, kulħadd li jixtieq itejjeb is-sitwazzjoni tiegħu permezz tat-taħriġ u hemm strateġiji fuq livell nazzjonali u livell Ewropew permezz ta' qafas multianwali u l jinbidlu hekk kif jinkiseb għan pala parti mill-programm multianwali għalhekk il-font Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni fond differenti, fond ta' azzjoni dan huwa fond medda qasira ħafna ta' żmien, fond eh, li huwa fond attwali jista' jgħin fi problema eżatt dak il-ħin u fejn ammont konsiderevoli ta' ħaddiema jitilfu xogħolhom. Għalhekk minn eh, Minn dak il-lat dawn e, żewġ fondi komplementaw lil xulxin fl-esperjenza jew skont l-esperjenza Spanjola vizavi lajnduna mill-fond tal-globalizzazzjoni li tkun tista' tintuża il-perjodu wis e, huwa twil wis il-perjodu ċfiri ta' żmien bejn applikazzjoni u l-approvazzjoni, diskussjoni kollha u neċessarja, l-amministrazzjoni, dana kollu jfisser li hemm ħafna dowmin u li dawn il-programmi li jistgħu jitilfu l-effett e, immedjat tagħhom dan huwa lan imma tal-font. Għalhekk f'xi każijiet il-gvernijiet reġjonali dawn jistgħu forsi janteċipaw il-programmi, per eżempju permezz tal-ISF jew inkella permezz tal-programm reġjonali operattiv għax fi Spanja kull reġun għandu programm operattiv Iġifiri dawn se jużaw il-budget tal-komunità autonoma imma importanti li najdu li il-finanzi mill-IGF ġala darba dan il-flus jasal dan jista jiġi miżjut ma' proġetti eżistenti imma jekk ma jirċivu din l l-ajnuna dawn il-proġetti immirati li jinvolvu sorsi differenti, involviment ta' ħafna sorsi jekk din lajnuna ma sasalx, mela dan il-proġett mhux se jkun jista' jitkompla u mhux se jkun possibbli li jkun hemm mux se jkunu jistaw jempiegaw dawn il-ħaddima. għalfej erġajna lura l-50% minħabba xkil, ma nistawx aħna naċċettaw dan l-ossaklu. Ma nistawx nerġaw mmorru lura l-50% għax nkunu għat nimxu lura. Blura, mux il-qoddim. palissa nafu li l-krizi <laughs> finanzjarja u ekonomika, krizi serja ħafna, għalhekk 65% ħafna tkellmu dwar 75-80% imma ta' dawn iċ-ċirkustanzi kull żieda fil-fondi tal-komunità, kull żieda tista' twassal għal riżultati aħjar dwar in-numru ta' ħaddiema. Iva għandna 500 ħaddiema nistgħu ngħidu 300 fi Spanja. L-ekonomija tagħna sserraħ fuq negozji vera żgħar, hemm numru konsiderevoli ta' dawn il-kumpaniji. Ovvjament, iva l-finanzjament jista' jkun ola jekk ikonna ħafna nies li jingħataw is Nixtieq jiena nwieġeb ukoll l-kontraparti tijaj Spanjol Alejandro Serkas u nishtiq nirringrazzjah ukoll għal klim sabiħ tiegħu dwar iż-żjara li jinti għamilt eh, fi Spanja meta iġifiri l-Parlament Ewropew żar Spanja nixtieq ngħidlek xi ħaġa dwar l-agrikultura. Ma nifmux aħna il-għala l-agrikultura inklusa fl-IGF għalina dan mhux postajjeb għall-agrikoltura. Il-politika agrikola għandha l-fondi tagħha, għandha l-kultura, tradizzjonijiet u l-għanijiet tagħha u għanijiet speċifiċi ġifieri ma nistax nifhem għalfejn u kif se niddedikaw parti daqshekk importanti tal-EJF lill-agrikoltura peress li qed nitkellmu dwar xi ħaġa fuq skala kbira fil-opinjoni tiegħi il-settur agrikolu eh, itappan il-affarijiet. Forsi għanna jkollna fond speċifikament għall agrikultura per eżempju. Għax eh, nkella se nitilfu ħafna rizorsi ma nappoġġawx li l-agrikoltura tkun inkluża hawnhekk f'dan il-font. Il-President. Il-President iskuża ruha, ma tantx eh, tadrobni li noqgħod eh, naqgħod tal-mikrofonu tal-kellima imma jekk jogħġbok eh, tista' tagħlaq fi minuta biss ħalli naddu l-mikrofonu l-kellim li jmiss. Is-Sur Tortwero Martin. Il-leġef nafu li dan huwa font importanti, font li jista' il dawk li tilfu f f'sitwazzjonijiet fejn jingħataw essenzja. Eh, dan rridu namluħ possibli li jentejbu l-ġestjoni, jentejbu l-effiċjenza kemm jista' jkun u fl-istess ħin irridu naraw iktar involviment mill- partijiet interessati soċjali u lokali u partiċipanti fil-programm u ovvjament għanna bżon tal-appoċ mill-istituzzjoni. Grazie għafna Sur Hughes. Mela. Għan prova naġġeb daw il-kommenti li għandix namel. ma naħsibx li din idea tajba ħafna minħabba l-iżviluppi demografiċi li għandna fl-Ewropa. Naħseb li tu naħsbu biex nagħmlu aktar faċli għan-nies biex jaħdmu, jisibu mpiegi u jagħmlu dak li jridu jagħmlu. Il-kwistjoni ta' skadenzi għall-applikazzjonijiet, id-deadlines. B'mod realistiku di għandha tkun ta' sitt xhur naħsbu aħna. Il-kwistjoni ta' ta' rilokazzjoni ta' kumpanija bħal Nokia, iva fil-verità, fil-realtà, dan huwa l-każ imma fil-Ġermanja l-affarijiet isir differenti li ħaġa li msieħba soċjali jridu jinnegozjaw u jaqblu fuq pjan soċjali immanka l-figuri n-numri ta' eh, sensi jew ta' rilokazzjoni mbagħad l-IGF tidħol fix-xena għalkemm ħafna ħaddiema jkunu effettwati minn sensi, aħna m'għandniex li daw jikkum li jikkuntatja l-kumpanji mill-ewwel, aħna ngħidu li hemm kriżi imma li jkoll eja l-ewwel kolna biqbil mal mal l-imsieba soċjali u jkollna pjan. Umbat jidħlu korpi oħra Issa l-Ministeru tax-xogħol huwa responsabbli għall-applikazzjonijiet tal-IGF u għall-implementazzjoni tagħhom aħna naqbil ma' misuri ta' operazzjonijiet għanna korp federali dwar l-impjegi u allura dawn il kumpaniji ta' trasferiment jistaw jitsu joħduhom. ġara darba jkunu saru il-sottomissjonijiet allora jidher jissu l-kumpaniji jiġu għanna u jisi u permess ta' kuntatt ma' jaraw minn żmien bikri x'jista' jsir. U allura u jaraw xem aċċessibbli biex inqas nis ikunu dikjarati bis-sensja. Allura dan mhuwiex mod kif nagħmlu l-affarijiet aħna. Issa ir-rabta bejn l-ICF u l-IGF Din hija xi ħaġa li aħna din niddiskutu bħalissa mal-Kummissjoni ovvjament. Meta nħarsu lejn ir-regolament il-ġdid, il-lezzjonijiet mill-ISF huma dak li konna konsiderazzjoni iktar konċentrazzjoni u iktar attenzjoni tal-istrumenti, għallura dwar il-valur miżjut tal-istrument jekk iwassalx, jekk ikonna nijiet speċifiċi, jekk iwassalx għas suċċess li jkun mistenni. Eh, fil-qosor minna ħatana aħna n-argumentaw għal politika ta' għad-direzzjoni dwar il-politika ta' suq wahdini biex biex inżommuha. għalissa dak li jatnam, bħalissa li jatnam li kolna politiki ta' dwar l impiki li kunu iktar immirata li ċerti gruppi jgħida l-istrument jidħol fis-seħħ. Aħna ma rridux naraw situazzjoni fejn l-IGF tkun passja jew tnej wara l-ISF fil-pjanit ta' modernizzazzjoni sa' kien hemm mistoqsija dwar proċedura u finanzjament. Dinja fuq it-trasferiment ta' flus għall impjegati għall aġenziji Aħna m'għandniex budget biex inseguh dan u nistgħu nagħmlu ferm iżjed kieku kellna xi ftit minn dal-fondi li konna miżuri ta' grupp gruppi għal taħriġ u kwalifika u iktar u iktar taħriġ u dan nistgħu nagħmluh permezz tal-IGF. Issa, aħna tkellimna fuq l-IGF u jekk inħassu lejn l-istorja tagħna fil-Ġermanja fl-2006 u 7 il-Ġermanja kienet kontrarju għall-IGF, e l-istrument ta' intervenzjoni kien maġiġ aċċettat u l-pozizjoni fih dan il-Konsil tal-Ġermanja huwa fil-formula e, kif, kif saret e, disa jiġi mhux se jiġi aċċettati kolli ngħidilkom din Grazzi ħafna tajt il-President. Jina sorpriża li qed li il-Ġermanja qed tagħmel l-aħjar użu tal-IGF u l-esperjenza Ġermanja tal tallimna ħafna dwar kif nużaw l-IGF taħt il-reġim il-ġdid. Minkejja dan, meta jkun hemm xi ħaġa li taħdem il-Ġermanja tiddeċiedi illi ma tridiex, mnix qed nikkritika lilek ovvjament. Imma jina ikolli nesprimi sorpriża dwar dan dejjem qed tajt is-sedja. Illa għaliex, ovvjament, da mhux qed jgħin lill-Ewropa biex tagħmel kull ma tista' biex biex nirritaljaw għall-kriżi Is-Sinjor Harkin forsi għal żewġ minuti. Qed nitkellmu fuq il-pożizzjoni tal-Gvern Ġermaniż, qed jitkellmu fuq il-forma ġdida emendata l musi jappoġġjawha. Isemmu wkoll fuq id-definizzjoni tal-kriżi. Hemm xi kwistjoni toħra li qegħdin joħolqu problemi jew dawn huma l-iktar tnej sinifikanti. Nixtieq inkun naf. Grazzi ħafna. Distedina biex ikunu iżjed preċiżi, jina fimt mill-kellima li Iva dija parti mill-pożizzjoni Ġermaniża dwar il-pożizzjoni ġdida tal-IGF avolja issa tija ta' tiġi mhix qed tiġi aċċettata. Is-Sur Husemen għandu xi jgħidilna? Die sind sicherlich wichtig, aber äh, Forse nistan zicċi kelma dwar x definizjoni ta' kriżi Jekk il-Parlament se jkollu xi miżuri korrettivi dwar l-użu tal- bdiewa jew id-definizzjoni aħjar ta' kriżi, minn dak li naft minn pożizzjoni ġermaniża jinkieku ma nibdel xej u s-sedja irrikonoxxit mod tajjeb x'inhi id-definizzjonija nota l igf li sfortunatament dan hu dak li kellix ngħidilkom. U aħna nikkonfermawlek ukoll koll illi unishtu unsaqsu. Inti e, minkejja dan qed tikkonferma illi il-Ġermanja għandha esperjenza tajba meta niġu għal mobilizzazzjoni tal dan il-fond. Dinja situazzjoni pjuttost stramba ħafna inkont rappresentant tal-użu tal-IGF fil-Ġermanja u konta u għamilta ċara u koll li l-pozizjoni ġenerali tal-politika ta tas-suq tax-xogħol huwa biex ngħidlek iċ-ċira huwa eh, il-mod kif aħna mpinġu l-affarijiet mod sabiħ. Ovvjament, hemm hemm pożizzjoni maġġoritarja illi aħna jiena kelli ngħidilkom biha. Grazzi, dik kienet kjarifika importanti ħafna. Issa għall-istadju li jmista r-rapport tas-Sinjura Harkin. Is-sitwazzjoni hija din Qabel ma nistgħu nibatu ir-rapport tas Sinjura Harkin għal traduzzjoni rridu nirranġaw l-affarijiet, anzi il-kelima tikkorriġi l annifisa Irridu nibatu, irridu nirranġaw l-affarijiet mal-Kumitat Agri u naraw kif nistgħu nirranġaw magħhom. Nixtieq nirringrazzjakom il-kol, nirringrazzja lill-esperti, grazzi ħafna, nittama li jankintom tħossu li da kien kienet diskussjoni ċara, kostruttiva u qed tatuna idea stampa ta' film film sejrin la fejt. Naddu għal punt 14 fuq l-agenda nat il-kelma li l-onorevoli Darden għall introduzzjoni tal-emendi l-opinjoni tiegħu qed nitkellmu hawnhekk fuq l-ewwel parti tal-pakket ta dwar it-tisħiħ ta' sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati membri li esperjenzaw jekunu medda b'diffikultajiet grafi fir rigward tal istabilta finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro. Nista' nistenna żewġ minuti. Grazzi, mela. l ewel għandi xinajt huwa kien ħafna emendi madwar design et jajt il kellim Les amendements complémentaires que j'ai eu l'honneur de déposer. En fait, Allura daw ġew prezentati skont għabbażi tal-rapport originali, xuħuta minn għamiltom jena, prezentajtom jien, jina favur u naqbel mal-parti l-kbira tagħhom naħseb illi tkun ideja li nġibu flimkien ċerti emendi ta' kompromess, allura jina nissuġġerixxi li niltaqa' ma' ma' shadow rapporters il-ġimgħa d-dieħla biex biex eh, norganizzaw da kollu. M'għandix kummenti namel fuq dawn l-emendi. Grazz mela. L-ewwel hemm il-kwistjoni dwar jekk xi emendi jaqgħux fih dan il-mandat tal-kumitat tagħna naħseb li xi wħud verament għandhom imorru d-diem il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi, speċjalment meta hemm referenzi għal proċeduri ġodda li għandhom isiru u l-votazzjoni ta' maġġorità fi dan il-Kunsill. Allora naħseb li għanna nħarsu lejn jekk il-Kumitat għandux il-poter is-seta biex biex jiddiskuti daw l-emendi. Irridu naraw jekk aħniex inżommu u sendu inżommuhom jew jew ma naċċettawhomx. Allura din hija kwistjoni waħda li rridu insibu soluzzjoni għalija. Sa, il-makro kondizjonalità ta' min natura tagħha għal fondi ta' strutturi ta' lokal diversi emendi. Xi emendi jgħidu li aħna għandna nħassru l-artiklu 6.1 jiena prezentajt emenda li tmur kontra it-tifsira oriġinali u tajt minn flok illi minn flok impoġġu ktar diffikultajiet fuq spallejn il-stati membri għanna nejnuhom u li għanna niprofaw nikontrollaw is-solidarjetà b'mod iktar effiċjenti għanna bżon id-deċidu li huma l-aħjar strateġiji u nassiguraw ruħna li dajati lok għal dibattitu fit-taħdidiet minn tagħna. Umbat, hemm xi ħaġa oħra li xtaqt insemmi u għal fatt illi xi gruppi politiċi, speċjalment xi membri, kienu kategoriċi u ma prezentaw emmendi għat tħassir bazikament biex inneħħu dan il-two-pack text, dan il-test f'żewġ partijiet. Xuħut għandhom e, e, approċ ġenerali fuq is six pack u fuq il-two-pack, dan diġa tkellim fuq qabel. Allura ħnet ninataw opportunità biex infasslu opinjoni jiena xtaqt li nsemmi l-importanza li nirrispettaw l-anijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 speċjalment mal impiegi u u u nħossu li għanna njutu l-opportunità u nsemmu b'enfasi dawn il-punti f'dil opinjoni. Grazzi ħafna. Thank you very much. Voorzitter. Is-Sur de Bek, grazzi ħafna. Eh, grazzi ħafna. Issa jien nixtieq insemmi fuq xi kommenti li semm li stiċa semmew jiena naqbel mal-proposti u naqbel mas-sur Dagdan li hemm fil-fatt pajjiżi li huma qed jiffaċċjaw diffikultajiet kbar irridu nagħtuhom il-mezzi neċessarji biex jiffaċċjaw dawn il-problemi. Irridu nkunu magħhom fuq dawn il-problemi u flimkien mal-politiki eh, strutturali li jistimulaw il-budget. Jina naqbel ma' Sur Daħdan għanna natu iktar attenzjoni għall-impjiegi u tkabbir ekonomiku għanna nkunu smart fuq dan. Mux sempliciment nignoqdu nikbu dan il-kliem tkabbir, eh, tkabbir ekonomiku, tkabbir soċjali, impjiegi. Aħna rridu nħarsu xem wara daw il-miżuri. U hemm referenza għall-artiklu 28 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali imma hemm id-dritt tal-lekk imsejjaħ collective bargaining. Ħadd ma jitkellem fuq qatt naħseb tajjeb li ninfasizzaw l-importanza tal-liġi dwar l-impjegi u d-dritt li jkollok impjeg. Allura, intom se tistennaw emenda dwar din, kulħadd jitkellem fuq dawn il-punti fl-Unjoni Ewropea allura forsi forsi veru mhuwiex taħt il-mandat tagħna ma tajjeb li naħsbu fuq x'inhi l-aħjar mod biex aħna norganizzaw norganizzaw governanza ekonomika għalhekk jiena ppreżentajt żewġ waħda għandha x'taqsam mal-fatt li fil-passat aħna edna li xi stati membri verament m'għandhomx m'għandhomx ikunu qegħdin jimonitorjaw dak li qed isir fi stati membri oħra. Din hija kwistjoni tas sistema ta' kwalifika maġġoritarja e, eh, fil-dan il-Kunsill u din għandha x'taqsam ma' six pack. U dawk l-istess kif għamilna fuq suġġetti oħra u biex nassiguraw E, dialogu ma' kulħadd naħseb importanti li nassiguraw ruħna li jkollna e, trasparenza nkunu miftuħin b'mod e, ġust biex anka biex nasugraw rana jkollna ċerta leġitimità leġitimitanza leġitimita fil-taħdid tagħna. Nittama li nsonu noħorġu bċertu kompromessi kostruttivi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Intom inti semmejt xi kwistjonijiet imma daw għandhom xasumma dak li għal surdarta. Iġri daw jiġu iridu jiġu prezentati fil-Kumitat Ikon. Speċjalment ċuħut li semmejt inti naħseb daw jaqaw taħt il-mandat, allura rridu naraw li ma emendi huma problematiċi. Meta niġu għal-mandat, irridu kon lok l-informazzjoni biex mbagħad deċidi jekk tirtiromx jew namlux nużawx il żmien li baqalna biex nagħmlu l-emendi għal qudiem li jkun. Is-Sinjura Zuber. Grazzi, Sinjura President. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar l-emendi tagħna stess. jien ppreżentajt emendi biex nesprimi l-punt illi għan ma nix naċċettaw il-proposta tal-Kommissjoni L-opinjoni tiegħi hi li dawn dawn miżuri ta' sorveljanza budgetarja u finanzjarja jistgħu jintroduċu iktar miżuri ta' austerità u jistgħu iweġġaw ħafna jagħmlu l-ħajjit ta' nies iktar diffiċli. Allura rridu nieħdu kont ta' realtà li għaddej minna llum. u Ibmod ġenerali dwar dan il-komitat aħna għanna naħsbu fuq dawn il mizuri ta' austerità u l-mod kif għedin jiġu applikati f'diversi pajjiżi. Daw iżidu il-żmien ta' xogħol li ħaddim ikollu jaħdem li jagħmel iktar faċli biex eh, ħaddiema jiġu mkeċċija minn fuq il-post tax-xogħol u dawn huma soluzzjonijiet li se joħolqu E, nuqqas ta' impjiegi b'mod dirett ħafna. Dawn mhux sempliċiment se jagħmlu se jagħmlu se joħolqu inqas impjiegi imma se jagħmlu iktar diffiċli biex biex wieħed joħloq impjiegi bir-riċessjoni li għaddejjin minna bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Dawn il-miżuri verament se jsoddu kull, kull possibilità ta' iktar ħol intampiegi. Naf li rridu nirrikonċiljaw l-affarijiet, imma dinja waħda mill-veritajiet l-aktar ovji li jekk ma jkunx hemm azzjoni mhux se jkun hemm tkabbir. Allura dinja l-pożizzjoni tagħna, jiġifieri ma naċċettawx dawn il-proposti, grazzi. L-Onorevoli Turinen. Għadġil wisq. Xi kummenti dwar rapport Darden, nitlob skuża li kont ftit tard tal-presentation tiegħek. Imma forsi ma kienx daqshekk problema. Dwar ir-reġim. Issa qed nitkellmu dwar it-tupek li ġi wara l-pakett ta' sitta is-six pack. Iva, qegħdin insegwu d-direzzjoni il-leġit stabilita u din id-direzzjoni hija bażikament dwar il-budgets pubbliċi u l-kontroll ta' dejn, ta' deficits fil-gvernanza madwar l-Ewropa. Iva, mhuwiex biżejjed dan mhux ser isib tarf tal-kriżi, dan nistgħu ngħiduh ċaru tont. Anke jekk hemm xi elementi li huma proċikliċi li jistgħu jarqu aktar l-affarijiet kif diġà semma. U għalhekk aħna bħala kumitat u kol pala gruppi politiċi irridu nirrealizzaw illi dan xorta ser jiġri. Joġobna jew le, dan sorta, xorta ser jasal għanna. Il-kunsil ġi mistoqsi biex jħaffef l-adattament u din ser tasal għanna. Għalek, aħna irridu eh, namlu l-kontribut tagħna fil-kontenut u niżguraw illi jkun iktar bilanċat. Bħala grupp tal-ħodor aħna ngħidu illi l-programmi għal pajjiż li għaddejjem żminijiet imwera kol irid iqis it-kabbir u il-postijiet ta' xogħol dan huwa rapport darden ma nistgħux niffukaw fuq ħaġa waħda fuq il-budgets illi jitpoġġew fis-seħ mingħajr ma naħsbu dwar l-aspetti soċjali l-oħra l-istrateġiji ta' tkabbir u l-postijiet ta' xogħol u l-anijiet Unjoni Ewropea 2020. U għalhekk irid tkun l-istess tip ta' disċiplina li tiġi applikata hemmhekk. Bħal dak li qed jiġi applikat fuq in-naħa budġetarja. Ek nishtiq nissuġġerixxi għalissa permess tal-emendi nistaw ndaħlu dawn il-punti jekk jirna xinna ndaħluhom ikun titjib kbir illi aħna namlu bħala kumitat u nittama li jirna xinna u kol fiħdan il-kumitat ekon. Dan huwa l approċċ tagħna iva u ftit eh, mirat lejn naħa waħda li qed inkomplu ninsistu dejjem dwar dan Imma dan xorta waħda serja sal-għanna u għalek għalix ma nġildux biex konna l-aħjar kontenut, il-kontenut it-tajjeb. Rapport Darden jista' jkun tasiwi mod partikolari jew ir-regolament kollu dwar il-pajjiżi illi għaddejjin minn żminijiet diffiċli għaliex bħalissa dan huwa qasam mhux taqsek regolamentatu għalhekk dak li qed jiġi fil-Greċja u rabta bejn il-Greċja u il-Kummissjoni pereżempju mhijiex ikkalkulata m'hemmx regoli m'hemmx sistemi ta' protezzjoni legali u dan ifisser illi salarji qegħdin jiġu mill-quta u l-Kummissjoni tagħmel rakkomandazzjoni fuq is-salarji u aħna wkoll għandna opportunità li ndaħlu klawżoli soċjali biex il-salarji jiġu mħarsa. Opportunità għalina biex nagħmlu xi regoli għalix dawn l-affarijiet xorta ser iseħħu f'dawn il-pajjiżi li qegħdin eh, għaddejjem minn żminijiet diffiċli, anke l-benefiċċju ta' dawn il-pajjiżi. U importanti li l-iskema jirnexxinna nagħmluha tajba. Mawx aktar persuni li jixtiequ jitkellmu, allura ngħaddi l-kelma lill-onorevoli daħden għal darbohra. Qabel ma nagħmel hekk nixtieq ngħid illi anke jekk hemm ħafna kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-mandat tal-Kumitat Ekon, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, kien hemm xi ftit tal-konfużjoni illegali minħabba din il-proposta u dak, li qalu l-Istati membri u kol il-ftejmiet internazzjonali. Il-rapporter tal-Kumitat Ekon ser ikollu iddaħħal il-kontenut ta' trattat fil-leġislazzjoni sekondarja. U dak li nista' ngħid huwa li d-destin ta' dan il-ftajim internazzjonali għadu mhux magħruf. Għadna kemm niskopru li l-Irlanda id-deċidiet illi ser tirratifika dan il-ftajim internazzjonali. Dan ser tagħmlu permezz ta' referendum. Xifisser dan dan ifisser illi jista' jkun hemm negozjar mill-ġdid ta' trattat hekk jogħġbok onorevoli Dardan. Grazzi tassew, Sinjora President. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kollegi tiegħi għal kummenti tagħhom u talli għaluli eh, xamla ser ikollhom l-emendi tagħhom bej wieħed u ieħor. Jiena nixtieq nifoka fuq dak li qalet l-Onorevoli Turinen Aħna irridu ngħidu illi neħtieġu test aktar ibbilanċat u dan jinsab fil-offol tal-opinjoni tiegħi aħna rridu illi l-anijiet budġetarji jikkonsidraw ukoll l-anijiet tal-Istrateġija 2020 it-kabbir ekonomiku, l-anijiet tal-koeżjoni soċjali u l-anijiet tal-impjiegi wkoll. Xi emendi isaħħu din l-idea u għalhekk nittamaw li il ftehim dwarhom. U jew ngħidu għalhekk, jekk aħna ma nrefqux dawn l-opinjonijiet fl-abbozz tal-opinjoni ma naħsibx li ser ikun hemm xi kumitat ieħor illi ser jesprimi dawn il-femiet. Aħna biss nistgħu nagħmlu hekk. U għalhekk huwa importanti illi dwar dan aħna nisħu illi aħna nisħu dwar dan fl-aħħar rapport u flimkien ma' shadows jiena ser ninsisti biex iva dawn insemmuhom. Grazzi tassew. Nishtiqlek ir-ris biex inti taqqat flimkien dawn l-emendi ta' kompromess naf il-Kumitat Ekon biddel id-dati tiegħu 12 ta' Marzu hija l-iskadenza minn għalija għat-fassil tal-emendi. Il-vot mhux ser iseħħ sal-26 ta' april u għalek il-Kumitat Ekon qed idewhem xi ftit l-affarijiet issa. Skadenza ja 26 ta' april xi ħaġek. Aħna ser nevarwaw l-elementi ta' kompromess. Ser nivvutaw fis-26 u ser nizzaminaw fis-26 u ser nivvutaw fis-27. Punt numru 15 issa fuq l-aġenda. L-Onorevoli Ferreira, il-Gvernanza Ekonomika, Disposizjonijiet komuni għal monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet budgetari u l izgurar tal-korrezzjoni tad-deficit eċċessiv tal-istati l-istati membri fiż-żona tal-euro. Responsabli l-Onorevoli Ferreira imma il-rapporter għal-opinjoni huwa l-Onorevoli Deutsch. Grazzi tassew, Signora President, Signori. Kif diġa qed ftit tal-ġimgħat ilu meta jiena tkellim tal-ewwel darba dwar dan l-abbozz, U kol meta ivvotajna dwar il-proposta tal-Kommissjoni, xi persuni qalu aħna għaddejna mill-pakket ta' sitta l-ekim sejjaħ six-pack għal-ekim sejjaħ two-pack, il-pakket ta' tnejn. U sur Darden dak iż-żmien qal illi għanna naraw dawn iż-żewġ paketti fl-istess kuntest għaliex kien hemm rabtiet kbar bejnietom għandhom l-istess għanijiet. Fl-aħħar ġimgħat aħna ġevejna 80 emenda u dwar dan l-abbozz jiena jkolli ngħid illi dawn l-emendi kollha huma importanti għalija. Nixtieq nirringrazzja lil dawk illi fasluhom ser jgħinuni biex jiena intejjeb id-dokument. Issa Nista' ngħidilkom il kol illi il-maġġoranza ta' l-emendi li ġew imresqa kienu emendi ta' natura kostruttiva u l-maġġoranza huma emendi li jiena iva nista' naqbel magħhom. jgħatu ċertu valur addizzjonali, jtejbu d-dokument, jagħmlu punti validi dwar il-pat ta' stabilta u tkabbir u l-anijiet tal-Istrateġija Unjoni Ewropea 2020. Ovvjament hemm xi emendi li ma nistax naqbel magħhom. Dan jidher biċċar. ċar Xi drabi dawn jagħmlu l-abbozz ta' rapport jagħmluh inkoerenti dan l-abbozz. Minħabba il-punti illi dawn l-elementi qed jippruvaw jgħaddu, qed jippruvaw jagħmlu illi xi drabi jitkellmu dwar punti essenzjali tal-proposta tal-Kommissjoni, iżda mod ġenerali jiena nista' naqbel mal-maġġoranza tal-emendi dak li qed jiġi propost hawnhekk. Infatti, Kiku kelli naċċetta da kollu li kien qed jiġi propost, it-test ma kienx eh, ikun possibbli legalment. Jiena nista' nappoġġi dawk l-emendi li kifet qabel iżommu mal-loġika jaqblu mal-filosofija tat-test, iġifieri li rridu nsibu bilanċ bejn l-anijiet soċjali u l-anijiet marbuta mal-impjiegi. u kol il-konsiderazzjonijiet budgetari. Jena naħseb il l-punt datlu għawnek kien illi l-istati membri infusom irridu jżommu il responsabilta għal budgets tagħhom stess. U għalek dan il-bilanċ illi jena semmejt, aħna għanna nimmiraw għalih jena se nkun qed naħdem dwar kompromessi. Imbagħad jiena ser infassal dawn l-emendi ta' kompromess li xedu rapporters biex huma japprovawhom. Mbagħad huwa possibbli il kumitat tagħna nittama ikun jista' jivvota favur maġġoranza kbira. L-Onorevoli Bakker mbagħad eh, l-Onorevoli Turinen. Grazzi President, grazie l rapporter tal-ħidma kollha tiegħu dwar dan it-test. Jiena naqbel mal-prinċipji u tal-proposta tal-Kummissjoni mal-idea li tinsab wara il-proposta tal-Kummissjoni. Eh, die anderen ook hebben gedaan, een nauwere band natuurlijk met de EU 2020-doelstellingen. Aħna nixtiequ li kunem hemm xi emendi f'dan ir-rapport referenza għall anijiet tal-Istrateġija Unjoni Ewropea 2020 naħseb li din hija meħtieġa hija neċessarja ordu nireferu wkoll għat kabbir u għall-impjiegi u għas-semestru Ewropew. Referenza l-artikolu 9 ta' trattat u l-ħtieġa illi l-Unjoni Ewropea promuovi livell oli ta' impjiegi dan huwa wkoll importanti għal grupp tagħna. Aħna dan ovvjament irridu nagħmluh b'mod sostenibbli u dan jirreferi għad-diskussjoni li kellna qabel dwar l-istati membri jibbilanċaw il-budgets tagħhom biex ikollhom politika tal-impjigi sostenibli. Puntiħu li naħseb li huwa importanti, ovvjament kulħadd jaqbel illi aħna neħtieġu aktar impjigi jekk irridu illi s-sistemi ta' protezzjoni soċjali tagħna jaħdmu ħarir. Iżda faċli wieħed jgħid dan permezz ta' teorija, ma rridu niżguraw illi ikonna miżuri prattiċi biex niksbu aktar impjigi, aktar tkabbir, aktar postijiet ta' xogħol hemm xi żidiet fundamentali li aħna rridu nagħmlu mal-proposta tal-Kummissjoni uħud minn dawn diġà rreferejna għalihom. Jien għamilt proposta li tgħid illi aħna għandna bżonn ta' fond ta' fidwa Ewropew Redemption Fund biex bekk inkun nistgħu nistabilixxu l-Eurobonds. Din hija xi ħaġa li aħna nistgħu nagħmluha biex is-swieq Ewropej, is-sistemi soċjali Ewropej siru aktar stabbli. Hemm propost oħra wkoll fejn l-Istati membri għandhom jgħidu l-Komissjoni li l-Kunsill x'deficits għandhom ippjanati. Ja dejja tajba li nirreferu għalija mbagħad hemm opinjoni oħra illi tgħid illi hija poġġata l-idea fejn l-Istati membri ikollhom il-budgets tagħhom bilanċati jew saħan sitra jkollhom il-budgets tagħhom surplus. Dan id-deficit ta' 3% li ħafna tgħidu li huwa standard aċċettabbli huwa l-iktar livell minimu li wieħed għandu jimmira illi jilħaq. L-aħħar punt, id-dialogu fost l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Parlamenti Nazzjonali. Naħseb li dan huwa importanti immens jekk aħna irridu nitalmu minn xulxin u nagħmlu skambju ta' ideat u għalhekk jena nisab herqan għal ħidma kostruttiva flimkien ma' rapporter u shadow rapporters l-oħra biex ikonna kompromessi ċari tangibli u nesprimu flima direzzjoni aħna nixtiequ nimxu permess ta' dan it-tupek. Grazzi l-Onorevoli Turinen u bat l-Onorevoli Darden. Xtieq nirringrazzja li rapporter tal-li Stiden tal-li accetta l-emendi u stiden li shadows biex jisjibu maħna, jisjibu maħna. Dwar il-reġim, issa, komment fil-qosor, jina diġa ċaħġa oħra qabel. Gvernanza ekonomika, IVA, imma wahda bilanċata. Aħna ek qed nippruvaw niksbu f'dawn iż-żewġ rapporti. U dan ma jfissirx eh, deficit gvernanza fokata fuq id-deficit imma wkoll fokata fuq l-impenji tal-Unjoni Ewropea 2020. U bekk, gvernanza aktar bilanċata minn dik li rajna sissa. Punt illi huwa importanti immens għalina minnha tal-grupp tal-ħodor u li aħna sħaqna dwaru ser nibqaw nisħu huwa marbut mal-parti tal-iskrutinju demokratiku għaliex meta aħna nagħtu is-setat l-livell Ewropew għanna bżon tal-iskrutinju demokratiku xiera illi ikun fisseħ. U din il-Kamra tkun tista' intervjeni l-imsieħba soċjali wkoll u l-NGOs relevanti dan huwa punt ta' importanza kbira u rridu ninkluduh. Punt ieħor dan zidnieħ f'xi punti mit-test għandna bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt soċjali, jiġifieri meta nissuġġerixxu l-affarijiet, meta nirrakkomandaw l-affarijiet lil pajjiżi irridu nikkonsidraw dan ser tagħmlu l-Kummissjoni wkoll x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi soċjali. Forsi aħna ma elaborajniex daqshekk fuq dan imma nistgħu nitkellmu aktar dwar dan. X'inhu l-impatt soċjali għalina? Ovvjament il-qatt konsekwenza għal benefits tal-welfare konsegwenzi għal faqa, l-esklużjoni soċjali u s-salarji. Għalek irridu niddeskrivu iktar dwar x'naħsbu illi dan din l-evalwazzjoni ta' impatt għandu ikolla. Dan jagħmel tajjeb għall-iskrutinju demokratiku u għall-bilanċ ġenerali Nisab ħerqana illi naħdem maħkom nixtieq intenni li qal Onorevoli Derdan qabel dan il-kumitat għandu dmir, mhux biss dritt imma għandu dmir illi jagħmel punt b'saħħtu ħafna din id-darba fuq il-linji ta' politika ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea għandhom jikontribwixxu għat kabbir u għall impjiegi għaliex jekk le ma nafx qed nagħmlu. L-Onorevoli Daħdem. Euh, Grazzi. Jiena nixtieq ngħid kelmtejn u ngħid illi l-emendi illi fassalna għal din l-opinjoni għamennihom biex niżguraw li jkun hemm konsistenza fost iż-żewġ testijiet. L-ispirtu huwa l-istess bħal dak illi jiena deskrivejt aktar kmieni irridu pol linji ta' politika budġetarji li kunu bilanċati li jixprunaw it-kabbir fuq medda qasira u medda twila ta' żmien il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol u ovvjament kwistjonijiet fundamentali bħal l-inklużjoni soċjali u il-ġlieda kontra il-faqar. Dan huwa l-ħsieb wara dawn l-emendi u ovvjament aħna ħerqana illi niddiskutuhom flimkien ma' rapporter. Grazzi rapporter. Kasur ma tista' vera Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi Kollina napmetti li jiena fan supporter ta' Tupac sabiex nevitaw li kunem xinu ta' fejm dak li nishti infisser bit Tupac mux bis il-żewġ proposti tal kummissjoni imma xi 15 sena ilu kienem rapper Amerikan li ġi maqtul kellu l-isem Tupac u jina supporter ta' dan il-rapper Tupac u ma nistiqmx dan it-tupak tal-Unjoni Ewropea jinqatel u kol Jiena naħseb li rrit ikun hemm bilanċ. Aħna għanna bżon naċċertaw li id-deficits tal-budget se tnaqsu imma fl-istess ħin irridu naċċertaw li hemm budget bejn kwistjonijiet soċjali u ta' impjegu f'dan il-sens jiena vera nilqom l emendi u għalek jiena se niprova niprovdi direzzjoni ferm ċara għalli bekk jista' jkollna aħna kunsens. Grazzi ħafna. Ovvjament, se nosservaw l-istess eh, skeda ta' żmien par rapport ta' Sur Dardan, kompromess 26 eh, vot tazzjoni 27. L-aħar punt fuq l-agenda tagħna l-konsiderazzjoni ta' l-emendi emendi ta' emendi fuq l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għal ħaddima iġilu nisa għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali. Rapporter Gabriel Zimmer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 Dawn l-emendi daħlu mill- minn ħafna gruppi mill-Parlament Ewropew kien hemm emendi minn membri ma kanux membru ta' dan il-Kumitat u kien hemm emendi wkoll li daħlu minn membri ta' dan il-Kumitat kif ukoll membri li huma kemm membri ta' dan il-Kumitat u il-Kumitat tan-nisa. Għalek nistaw niġbdu minn dan il-punt li jem ħafna korrenza bejn id-direzzjoni li aħna nixtiequ nieħdu bil-opinjoni tagħna u id-direzzjoni ta' dan ir-rapport fil-Kumitat tan-Nisa. Jiena kont presenti fid-diskussjoni li kellna fil-Kumitat u irnexxieli ukoll nieħu nota tal l-opinjonijiet espressi u nistanajt jiena li wara li eżaminajt l-emendi li u jiena naħseb li hemm ħafna korenza, hemm ħafna ftehim dwar l-emendi. Jiena ressaqt 10%, 10% tal-emendi ġifiri 14 u għamiltek minħabba il-fat li l-opinjoni kienet ġenerali ħafna u għasira u l-emendi li u dawn jitlu fid direzzjoni ġenerali u jippruvaw jilħu l-istess sanijiet naħseb li dina xi ħaġa tajba u jiena nemmen li se jkollna problema bil-loġistika iġifiri li rridu naċċertaw li ikollna l-emendi it-tajba li għandhom xaqsmu ma l-artikli għax ta' spiss inti tirriska li ħat titlef u eh, il-ġimgħa d-dieħla jiena se niddiskuti il-proposti ta' kompromess insamma se nistieden eh, l-delegati jirresqu kompromessi naħseb li il-proposti li għandhom xaqsmu fuq il-balanċ bejn il-ħajja u x-xogħol u l-proposti fuq il-kura ta' tfal x-xogħol part-time, speċjalment dak ix-xogħol part-time li ta' spiss dan jinkludi kondizjonijiet mhux tajbin, nuqqas ta' pensjoni, nuqqas ta' sigurtà soċjali, salari vera baxxi, speċjalment għan-nisa. Dawn huma punti ferm importanti li ehm, Nadmu fuqhom statistika ġdida li ħarġet mill-Eurostat tfisser li għandna bżonn nagħmlu korruzzjoni għall bozz tal-opinjoni aħna konna nużaw iċ-ċifri tal-2009 ma sanna ċifri tal-2010 u nistgħu nużaw lilhom. U huwa għalhekk li għandna ċifra ta' 16.4 għal 27 stat membru ta' l-Unjoni Ewropea. U issa ċifri qed jgħidulna li għandna 8 fil-mija. U forsi dan minħabba l-fatt li l-Polonja għanda level ta' 1.9% u ta' bilħaq u ma se jkollhom jinżlu minn 10 sa' 9% sabiex jalqu diskrepanza. Dan għandu xjaqsam mal-fat li hemm problemi bl-istatistika u u wkoll bil-kriterji li ġew użati sabiex din l-istatistika tiġi imkejla. Għalhekk irridu aħna irridu naċċertaw li vera nistgħu inqablu l-istatistika. Punt ieħor li nixtieq insemmi Sinjor Steinruck qalet li jrid ikun hemm eh, ġurnata li tiċċelebra il-paga indaqs. Fil-fast din il-ġurnata se tiġi ċelebrata fit-tieni ta' Marzu, fit nej ta' Marzu għada fi ħafna stati membri ma dawn jiċċelebrawa din il-ġurnata fi ġranet differenti għalek tajb li kolna ġurnata għal kulħadd. Forsi nistgħu nemendaw nresqu emenda bil-fom u ngħidu li jekk nixtiequ nkunu effettivi u jekk nixtiequ naddu dan il-messaġġ irridu naċċertaw li din il-ġurnata tkun l-istess ġurnata għall-istati membri kollha u xija emendi li kellhom x'jaqsmu mal- kunċett ta' fless-sigurtà u naħseb ħatkun iktar diffiċli għalina li mm, niksbu ftejim jew kompromess hemmhekk għax ħafna ovvjament mhux qed jgħidu li huma kontra il-kunċett imma mm, jew għandi d-dubju tagħhom imma jiena nixtieq li niddiskutu dan il-kunċett kien hemm membru ta' din l-awla u l-emendi tagħhom l-emendi tagħhom vera marru kontra dak li diġa edna ma naħsibx li dawn l-emendi se jirċievu xi pożizzjoni pożittiva mill-komitat imma mbagħad irridu naw. Sinjor Ċerkeva, grazzi ħafna. Le, skużawni, Sinjor Estrela. Fisem is-Soċjalisti u Demokratiċi nixtieq ngħid li no ġenerali aħna naqblu mal-proposti li ħafna kollegi tresqu għal-kem xi proposti li ma naqblux magħhom. Jiena naħseb li hemm ħafna xogħol li rati irid isir hawnhekk u aħna jew jiena lesta li naħdem mar-rapporter sabiex nippruvaw insibu kompromessi li ħajamlu dan il-vot ħafna iktar faċli u li se t-test ukoll. Il-test li ħajjindbat lill-Kumitat tan-nisa il-Kumitat li jieti imexxi din il-kwestjoni. Dan is-suġġett eh, huwa wieħed importanti, ir-rapporter fil-fatt tkellmet dwar dan il-punt li iva sar progress hawnhekk imma wkoll ittieħdu passi blura bejn l-2009-2010 skont id-data tal-Eurostat kien hemm titjib minn zbata Eh, punt 5 16 fil-punt 4 ma fil-2004 id-diskrepanza kienet 15% skont data għalek netkelmu dwar ġieda li rridu nkomplu nġilduwa peress li il-progress eh, huwa batut ħafna għal kem jista' jkun hemm xi progress kif diġà tilkom jista' jkun li se jittieħdu passi blura ġifieri hemm xi emendi li aħna ressaqna. U lan hemmhekk huwa sabiex inħeġġu l-prattika tajba fisem in-negozji u il-kummerċ għalek għalli dawn ikunu jistaw b'ximot jiġu motivati u jiġi mħedġa sabiex jiprattikaw jew jaddottaw il-prattika tajba ma għandhom jiġu ikkassigati jekk ikollhom diskriminazzjoni mhux aċċettabbli. Per eżempju, aħna nafu li n-nisa ta' spess huma żvantaġġati vizavi il-progress fil-karriri eh, tagħhom u f'sitwazzjonijiet bħal li eh, bħal per eżempju jitilfu l-bonuses jew inkella l-assijiet eh, fuq il-produttività, speċjalment jekk joħorġu fuq il-lif tal-maternità rridu aħna niġġieldu kontra din id-diskriminazzjoni. Dwar il-pagi, is-salari, aħna nemmenu li għanna bżon li ikollna sistemi tas salarji li ikunu daw fejn għanna iktar aċċess, ikunu iktar trasparenti. Waqt li huwa faċli li nistudjaw aħna l-iskali ta' salari fis-settur eh, pubbliku mhux l-istess anzi huwa diffiċli fis-settur privat u l-ħaddima stess dawk li jaħdmu f'dawn il-kumpanija ma jafux x'numa s-salari tal-kollegi tagħhom għalhekk m'għandniex aħna xi sors affidabli ta' din id-data dwar din id-diskrepanza bejn in-nisa u l-irġiel. Umbagħad il-mod kif id-data tinġabbar mhux adegwat mhux użat din id-data mhux tiġi użata fl-istati membri għalhekk ma nafux jekk il-progress huwa vera progress reali u attwali. Rajna u koll li kienem din il-qabza fil-Polonja u din id data għanna bżon nużawa. L-aħħar punt tiegħi. Importanti li eh, nikkonsidraw li s-salarju għal kull sija gross mux l-unika indikazzjoni li għanna nużaw. Hemm elementi oħrajn u koll li għandhom xjaqsmu għal pakket ta' salarju ta' persuna li xuħut jirċievu u xuħut le. Mod ġenerali nistanajt li dawn huma affarijiet li għandhom post jew pożizzjoni fil-parti ta' fuq tal-iskala ta' salari ta' spiss n-nisa jatmu iktar part-time u fi xoll li mux sekk sigur għallek jiġu kastigati għadak li għandu xassa ma' dawn l-spejjes addizjonali għalek jena naħseb li nistaw aħna niġbru proposti tajbin hawnhekk sabiex nindirizzaw din il-kwestjoni ta' diskrepanza fis-salari dinha kwistjoni antika u tmur lura għal bidu tal-Unjoni Ewropea meta kellna din l-idea ta' trattament indaqs danna jinstab fit-trattati ilu fit-trattati mill-1957 u eh, dan ukoll immur lura l-konvenzjoni tal-ILO. Grazzi ħafna, Zur Kuvzlowski, unbat Sinjura Hersh. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena t-niskellem fissem il-kollega tijaj, Sinjura Ċevleska, Shadow, li ma setax eh, t-parteċipa f'din il-parti ta' diskussjoni. L-opinjoni taħħa tajt li l-emenda l-emendi li u ma kontribuzzjoni pozittiva saħħu dan il-dokument sporzjonatament eh, ma setaw xieġu evitati xie repetizzjonijiet imma t-nittama li il-kompromessi ta' Sinjura Singer se konsolidaw hit-test u se jamluħ iktar trasparenti jina sen rekomanda li l-grupp tijaj politiku jappoġġa il-maġġoranza tal-emendi. Id-dispozizjonijiet fuq is-sanzjonijiet għall-intraprenditorjat dawn huma problematiċi għax dawna diġà jridu jħallsu il-multi meta orti tiddeċiedi hekk skont il-parti skont il-konvenut jiena nixtieq nissuġġerixxu amministrazzjonijiet differenti nappoġġa il-partipazzjoni attiva tal-imsieħba soċjali qed nitkellem dwar il-promozzjoni tal-idea ta' salarji indaqs imma minix jiena konvint li għanna niframmentaw u naqsmu l-Fond Soċjali Ewropew u li namlu li dan ikopri ma si kustjonijiet li għandhom xaqsmu ma salarji. Nixin proponi li l-grupp tagħna jipproponi il-proposti leġislattivi li jistaw jiġu proposti mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Signora Isht, un bat Sinjura Hawken. Grazzi ħafna. Grazzi, l-ewwel u qabel kollox nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Zimmer għal-ħidma tagħha. Iva nafu li dinja tema li kull sena naħdmu fuqa u sfortunatament għadha ma solvitx u vera jiddispjaċini ħafna xorta waħda nafu li din il-kwistjoni fija ħafna angoli u tajjeb li jinsaqsu il-għala li n-nisa kemm il-darba jispiċċaw jaħdmu għallin inqas salarju nispiċċaw b'dan it-tip ta' xogħol irridu nistudjaw dan fil-kuntest iktar wiesa ta' nisa li qed jgħixu fil-faqar ta' spistan u huwa l-każ dwar il-paga ugwali fattur li ħafna nisa li qed jaħdmu salari vera baxxi u dan is-seltur manka fil-każ tan-nisa li għandhom kwalifika u li xorta waħda teżisti din id-diskrepanza. Għalhekk hawnhekk għal dar boħra jiena naħseb li għandna bżonn nipprovdu jew intella jkollna tip ta' inċentif għall-industrija. L-industrija se jkollha bżonn is servizzi għal tan nisa ħafna iktar issa minħabba tibdil demografiku u għalhekk li jiena ressaqt emenda li ħat permetti li l-kumpani ħalsu nisa l-istess għax jekk ikollha mara bi kwalifika u jekk jiena bħala kumpanija senħallas eh, salarji inda mela jiena li għandi dawn il-kwalifiki iktar għandi inċentif li naplika għal xogħol f'din il-kompanija. Grazzi ħafna Sinjura Hawkin u mbagħad Sinjura Connilson. Grazzi ħafna, grazzi jiena et natikom l-opinjoni ta' Sun Severo Soffers Offers fuq dan il-rapport sa' Sinjura L-ewwel saqsitni nsaqs nirringrazzja s-Sinjura Zimmer għal xogħol u l-ħidma tagħha kellha xi kummenti ġenerali din id-diskrepanza iva vera kbira bejn il-paga, imma skont l-istatistika li għanna kull ma nistaw nablu e, inqablu il-dħul għal kull sija gross bejn in-nisa u l-irġiel. Aħna nixxiqu li jkun hemm salarji indaqs għal xogħol indaqs jew il-xogħol tal-istess valur sabiex innaqsu id-diskrepanza fis-salarja għalhekk nixtieq nistidinkom timxu l qudiem Ejja nitolbu statistika li tiddiskrivi din id-diskrepanza bejn in-nisa u l-ġiel qed jagħmlu l-istess xogħol għall-istess jew l-istess valur. Għalhekk l-istati membri għandhom bżonn jistudjaw Eh, is-salarji in ġenerali mhux biss id-dħul gross għal kull sija. Jiena nemmen u naqbel mal-emendi imma ma nafx dawna qed javviċinawna għal lan li nalqu jew innaqsu id-diskrepanza li teżisti. Grazzi ħafna. Sinjura Kanisen. Iva, dan ir-rapport ovvjament huwa rapport li parzjalment eh, diġa ġie miktub waqt il-leġislatura preċedenti l-Kummissjoni ma reaġiċċiet, aħna konna diġa tlabna għall linja gwida u l-azzjoni leġislattiva iktar b'saħħitha, mbagħad huma ma reaġiċċewx imma mbagħad daħal fis-seħħ it-Trattat Lisbona għal kemm huwa limitat jagħtina xi dritta inizjattiva lekk permezz ta' dan id-dritt se nresqu din l-opinjoni dwar il-kontenut aħna naqblu li din id skrapanza inkwetanti, inkwetanti li għada hemm mhux qed tonqos għada kbira f'ħafna pajjiżi u iktar azzjoni għanda bżon tkun meħuda għalek jena nittama li se dawn l-affarijiet permezz ta' dan ir-rapport kull ma kellna u ressaqna emenda waħda ġifiri sabiex ikolna sejħa iktar saħħita li tintbat l kummissjoni Ewropea għalli tiħu azzjoni u aħna se nużaw id-dritt ta' inizjattiva nitama li se jkun hemm appoġġ u nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Zimme għar-rapport tiegħek nitama li se tkun tista' tappoġġa l-emenda tagħna wkoll. Euh, Grazzi, Signora Relatrici. Grazzi ħafna. Permetti li nibda eh, bi Sinjora Kalinski l-ewwel l-ewwel m'hemmx għalfejn ngħidu li l-appoġġ tagħna għall inizjattivi u emendi biex kolna miżuri iktar olja li jkunu tangibli, li jkunu effettivi, jkunu ċari, meta ngħidu li aħna tlifna l-paċenzja meta nħarsu lej kif qed taġixxi l-Kummissjoni jien ma konċ impressjonata ħafna meta smajt il-Komissjoni fih dan il-Komitat tan-Nisa fil-kontribuzzjoni tagħhom għad-dibattitu fuq il-rapport ta' Signora Powells. U naħseb li għanna naħdmu hawnhekk b'mod konkret ħafna. L-abbozz kif inhu mfassal qed iħalli lok għal iktar addizzjonijiet u hekk kellu jkun sa mill-bidu tiegħu. U ħafna minn dawn l-inizjattivi u idejat li ġew espressi l-idejat ta' Sinjura Hirsch kella ideja kellu ideja tajba ħafna mhux fuq is-sanzjonijiet biss li veru għandna bżonnhom imma anke jrid ikollna inċentivi u rridu ngħidu għaliex m'għandhomx jibbenefikaw kumpaniji li qegħdin jagħtu responsabiltajiet huma proattivi u l-idea li konna ċeċi premju jew award tal-kumpaniji li idea tajba ħafna. Jina kon ftit sorpriża sa mill-bidu. Forsi kien hemm nuqqas ta' fejn meta kont qed nisma' x'kellu xi jgħidlu nervolis l-iżlejja. Jien rajt l-emendi tal-SNDs u hemm emenda waħda li fej rridu nsibu eh, kompromess mhux dik li għandex taqsam miegħi bħala rapporter imma di oħra li għandna bżonn l-ewwel insibu kompromess jom, imma naħseb li naqblu li l-emendi l-oħra li ġew preżentati huma dawk kieku jien kien għalija nemme naċċettom indaħalhom fit-test kelma b'kelma. Imma rridu nagħmlu rapport, noħorġu b'rapport li ikun espressjoni tal-Kumitat kollu, allura rridu naħdmu fuq xerti emendi. Issa fuq punt li ħareġ mis-Sinjura Harkins. L-emendi se jintużaw biex nħorġu xi soluzzjonijiet nista' nifmu sew dal-punti ma jiena nemmen illi fil-futur aħna rridu niffaċċjaw l-istess kwistjonijiet. Imma sfortunatament dan huma responsabiltajiet parlamentari meta niġu għall-inizjattivi tan-nisa. Iġifiri, aħna rridu nejdu li aħna għanna l-opinjoni tagħna u aħna se nejdu l komissjoni u l-dawk l-Istat membri li jridu jagħmlu progress hawnhekk li aħna mhux se nħalluhom waħidhom, aħna se nkunu magħhom ma' daw in-nies li ħadu l-inizjattiv biex jittejbu s-sitwazzjoni. Grazzi ħafna l-kulħadd għal kontribuzzjonijiet li ħarġu u ħaniħu nota serja tal-emendi tal ġemma d Grazzi ħafna. Fuq il-bazi tax-xogħol tagħkom aħna jkollna diskussjoni fi 27 ta' Marzu u mbagħad votazzjoni fi 27 ta' Marzu għabbażi ta' xogħol intom se tagħmlu dan se jagħmilha possibbli biex il-kumitat ta' nisa jkollhom il-benefiċċju tal-opinjoni tagħna u dan imur bat fis-sessjoni dan huwa nistgħu nagħlqu x-xogħol tagħna hawnhekk u fil-fatt issa niltaqgħu fis-26 27 ta' Marzu.